Si vous, je commence. kollegi. Naħseb aħjar nibdew għaliex eh, għalla volja dawk li mux kullħat qiegħed hawnhekk għaw rapporter Signora Hawken u xuħut mill-Shadow Rapporters mela naħseb għanna nibdew bil-ħidma tagħna bil-punt 22. nagħti mill-ewwel il-mikrofonu lis-Sinjura Hawken dwar rapport ta' inizjattiva dwar ir-rikonoxximent u l-promozzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-ħidmit volontarji transkonfinali. għal eh, Komitat tal-Kultura u illum se neżaminaw la bozz ta' opinjoni. Signora Hawking. Thank you, Madam Chair. And... Grazie, Signora President. Dan huwa f'rispons għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni li tirrikonoxxi il-ħidmiet volontari transkonfinali fl-Unjoni Ewropea huwa segwitu wkoll mill-sera tal-volontarjat, is-sena tal-volontarjat tal-2011. Wieħed mill-punti li nagħmel hawnhekk u jisiru f'ħafna l-opinjonijiet dwar il-volontarjat huwa li l-volontarjat m'għandux ikun sostitut għal xogħol paga. Għaliex dan huwa periklu li jista' jitwetta. Tista' tkun diffiċli li wieħed jara x'inhu volontarjat u jagħmel differenza bejn volontarjat u xogħol paga. Imma importanti li din id-differenza ngħidu mill bidunet Punt numru erba' hawnhekk jappella l-Kommissjoni fil-kuntest ta' l-Unjoni Ewropea 2020 biex jiżviluppa inizjattivi għal tkabbir sostenibli, inklusiv u għaqli. F'dak li għandu xaqsam tkabbir għaqli jiena ser ikun qed nindirizza programmi ta' prominenza, programmi flagship bħal Newton Move fejn aħna nipromovu rikonoxximent ta' tal-li informali u informali, u mhux formali, biex intejbu l impjegabilità F'dak għandu xaqsa mitkabir sostenibli, ħafna volontiera huma involuti fi proġetti li ġildu tibdil fil-klima, ovvjament, u l-tkabbir inklusiv, din naraw li l-volontarjat tejjeb l-inklużjoni soċjali. F'dak għandu xaqsam il-passaporta bil-tajiet Ewropew, bħalissa għandna l-Europass. Iżda il-Kummissjoni f'konġuzzjoni ma' Sidofob palissa edha tipprova tipproduċi dokument ġdid dwar il-passaport abiltajiet Ewropew illi jiddokumenta wkoll it-talim non formali illi matul il-volontarjat ma jkunx ċertifikat normalment. Edin infittxu fondi xirqa wkoll mod partikolari il-programm Grundfik illi spiss jappoġġa l-volontarji ta' età avvanzata. Hemm rapporti li dan il-programm jista' jinqata u dan huwa lan ta' dan il-punt. Punt numru seba' dwar in-netwerk transkonfinali. Kien hemm xi kummenti dwar il-kollegi, jiena dan il-tqajt miegħu f'xi dokumenti jew tnejn. Jiena qed nisaponi illi jekk il-volontarji jaħdmu mod transkonfinali xi drabi jkun aktar faċli illi dan jagħmluh fil-pajis ġar tagħhom għaliex xi drabi jkun hemm lingwa simili, kultura simili u l-ispejjeż mhux għaljin. Jista' jkun li jkun hemm nies li minru ma jmorru Oslo biex jagħmlu volontarjat, imma b'mod partikolari l-iktar in-nies ta' avanzata avvanzata aktar faċli illi jmorru jagħmlu volontarjat f'pajjiż viċin tagħhom. Irridu nħedġu għalek il-volontarjat transkonfinali u għanna nibdew passi żgħar. Jek naraw xi dokumenti hemm numru ta' xkiel illi ċ ċittadini jiffaċċaw meta jagħmlu volontarjat f'pajjiżi oħra. L-iktar meta jivvjaġġaw ġewwa pajjiżi oħra, jgħixu, kollhom ir-residenza hemmhekk ġo dawn il-pajjiżi. Irridu naraw x'inhuma dawn biex niżguraw illi huma ma jsibux xkiel meta jiġu biex jivvolontarjaw. Punt numru 9 darboħra. Dan diġa semmejtu fir rapport li kelli dwar il-volontarjat l-użu tal-ħin tal-volontiera pala komplement għal finanzjal proġetti Ewropej. Naf li dan jorbot ma' bosta proġetti, iżda mux l-istati membri kollha dan iridu japplikaw. Jagħmel differenza enormi għal volontiera u s-sem tagħhom fih dan il-proġetti Ewropej. L-aħħar net, punt numru 10, jiena qed nistieden il-Kummissjoni biex tħeġġeġ li l-Istati membri jadottaw il-manwal tal-ILO dwar il kel tax-xogħol volontarju biex niżguraw illi Diċa nafu illi jembosta stati membri dan diġa adottaw, u oħrajn jisabu fil-proċess illi adottaw. Imma jekk dan ikun kullimkien fl-Unjoni Ewropea jizgura illi konna data robusta, data tajba paragonabli u din neħtiġuha biex nizguraw illi kull politika illi npoġġu fis-seħ tkun tassew fejn suppost għanda titwetta. Grazzi, President. Nina nisa għana li nisma xandom xie jgħidu l-kollegi, xie dejat għandhom.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 Grazzi, President. Grazzi tal-analizi tijak. Dwar l obliki tagħna sentu nofsi li ġejjin. Nirringrazzja Sinra Harkin għal-ħidma eċċellenti tagħha, l-esperjenza tagħha hija dejjem waħda ta' ċertu valur għalina. U dejjem narawha riflessa fir-rapporti tagħha, fl-opinjonijiet tagħha, żewġ punti, nixtieq nisħaq dwar żewġ punti. Punt numru 2 u punt numru 3. Ser naqra Dan jikontribuċi għal ġlieda kontra il-faqar fil-waqt li jgħin sabiex tinkiseb il kohezjoni ekonomika u soċjali. Naħsbu dwar il-fatt illi l-volontarjat jikkontribwixxi Skużawni jekk qed intawwal hawnhekk, imma fl-opinjoni rridu inqasru l-idejat. Il-volontarjat jikontribwixxi biex il-persuni iħossuhom utli. Ta' ċertu siwi qed nitkellem dwar persuni illi forsi huma pensjonanti imma jistgħu jibqgħu jaħdmu, jistgħu jibqgħu jagħtu kontribut lis soċjetà Jew inkella qed nitkellem dwar persuni illi għal bosta raġunijiet ma jistawx jitħlu fis-suq tax-xogħol iżda għandhom arfin, għandhom ċertu kwalifiki illi jistgħu jkunu tassiwi fil-volontarjat. Punt numru tlieta jingħad illi l-volontarjat m'għandux jissostitwixxi x-xogħol imħallas. Jiena ngħid ukoll illi l il volontarjat ma jridx ikun soġġett għall-obligi tijaw, irrit jieġi meqjus bħala status soċjali. Jena naħseb illi il-kommenti ta' Sinjora Harkin jistaw jitħillu fl-opinjoni. Grazzi ta' sew, grazzi ta' kollox li Sinjora Harkin. Grazzi, Sur Helmer. Sinjora President, jena smajden il id-diskussjoni u għandi sens dejjem jizdiet ta' nuqqas ta' realtà, kważi ċertu surrealizmu edin jaslu ħafna metafori u d-dimi. Għawnek aħna edin nifacċaw l-ikbar krizi eżistenzjali fil-zona euro, fl-Unjoni Ewropea, edin nitkelmu dwar volontarjat transkonfinali. Jiena nirrappreżenta 4 miljun persuna fir-Renju Unit u ħadd ma ġi għandi u qalli irrid nagħmel aktar volontarjat imma irrid nagħmlu f'pajjiż ieħor jekk jogħġbok tista' tgħinni hawn talba għalija hawn rikjesta għaliex qed nitkellmu dwar dan. Jiena konxu mill-fatt illi hemm nies illi volontarjaw biex imorru jagħmlu sol eh, volontarjat f'pajjiżi terzi forsi jgħinu biex timbena klinika jew inkella skola ġewwa l-Afrika. Imma ma nafxat eżatt inti, hemm xi ħadd mill-Italja li jrid imur ġewwa Oslo jagħmel volontarjat, hemm nies li jeżistu nies hekk. L-essenza tal-volontarjat hija li n-nies ikunu jridu jgħinu l-komunitajiet lokali tagħhom. Hemm punt ieħor. Jien ħsibt illi il-volontarjat kien volontarju. Il Issa jisu qed noħolqu struttura Ewropea burokratika biex namlu regolamentazzjoni tal-volontarjat. Jidi li din hija xi ħaġa tassew stramba. L-affarijiet li namlu hawnhekk għandhom impatt fuq l-individwi hemmhekk individwi li aħna nirrappreżentawhom smajna dwar il-programm Youth on the Move. Jiena Lanqas naf persuna waħda illi semet bih dan il-programm, aħseb wara ibbenefikat minnu. Nisimaw dwar dan il-passaport tal-abiltajiet, passaport Ewropew. Hemm nies li jafu illi jeżisti dan il-passaport jew aħna biss nafu bih dan il-passaport biex inħossuna tajbin għaliex nafu bih. Xi ħaġa oħra illi semmiet il-biera, is-sena Ewropea tat-tixjih attiv. X'inhu tixjih attiv? Jiena għandi 68 sena illum forsi jiena eżempju, jiena xieda ta' tixja ħattif. Iżda ma nafx persuna emmek xaħat minn 4 miljon kostituent tiegħi illi ġi mejjun minn programm Ewropew ta' tixja ħattif. Jew saħan sitra xaħat illi għallin inqas sema bih, ma naf il-ħat. Issa illi 12 sena u nofsa unek dan il-parlament. Jien għandi l-impressjoni illi aħna noqogħdu naħlu l-ħin noħolqu kompiti għalina stess noqdu nitkellmu bejnietna dwar affarijiet illi m'għandhomx tifsira ma jfissru xejn lil minn dawn l-erba' ħitan. Grazzi. Ja, fin Dank, Helmer. Ähm, vielleicht können ein... Grazzi, onorevoli Helmer. Forsi il-kollegi jistaw iwieġbuħut mill-mistoqsijiet tiegħek. Aħna irridu nivvutaw għal daqstant jekk iġobkom tiħdux daqshekk ħin biex titkellmu għax lista tal-voti tassew twila. Signora Lambert, grazzi President. Jiena naħseb illi dak li għadna kemm nisimgħu juru juri id-differenza fih dan ir-reġuni tagħna iva ċertu mistoqsijiet illi tqajmu jiena naf persuni illi jiġu mill-Ġermanja biex jagħmlu volontarjat f'partijiet tal-Londra tal-Vant Naf ukoll dwar bosta affarijiet oħra nies li huma interessati fil-volontarjat transkonfinali forsi mhux fuq skala enormi, imma huma interessati. Uħut mill-kwistjonijiet hawnhekk per eżempju punt numru 8 dwar iċ-ċertezza legali huma importanti hawnhekk. L-iktar fir-rigward ta' kif tapplika l-assigurazzjoni il-kopertura ta' sigurtà soċjali kif tista' tiġi affettwata. U dawn huma kwistjonijiet illi jitqajmu zewċ punti jew tliet punti li nixtieq nżid xi ħaġa magħhom. Opinjoni eċċellenti illi tolqot il-punti jew lenin. Hemm waħda dwar l-appoġġ ta' min ħaddem għal volontira din hija kwistjoni kbira fl-Istati Membri tagħna. U din għandax taqsam mal-responsabilta soċjali tal-kumpaniji l-bar. U jena interessati, interessata unek il infassal xie emenda zaħira. Umbad f'dak li għandax jaqsam il-diversità tal-volontira, kif aħna nħedġu din il-diversità. Issemma l-program Grundvik, dan huwa settur speċifiku ħafna. Iżda naħseb illi hemm ħafna aktar marbut ma' dan li jetnejt. Dawn huma żewġ żidiet illi jiena interessata illi nagħmel. Il-bqija naħseb li opinjoni eċċellenti, grazzi. Mm, Jetz Thomas Mann, bitte. Grazzi, Jean. Issa Thomas Mann. Grazzi, Signora President. Jiena sodisfatta li qed nara hawnhekk f'dan il- din il-kariga tiegħek grazzi lil Marian hija kienet għallima u dan ifisser illija l-affarijiet taf tamilom ċari b'mod edukattiv. Iġa kena rapport simili għal dan minn għanna, għanda. Nishtiq nindirizza li Roger, Roger Helmer. Jina eh, kontent illi jem nis illi jivolontarjaw, nis illi jahzbu xistaw jamlu għall-istat, għas-soċjetà, minar ma jitolbu flus għal-ħidma tagħhom. Hija xi ħaġa sabiħa li konna nies li jgħidu li rridu jagħtu l-kontribut tagħhom fih dan is-soċjetà. Mijiet ta' eluf ta' persuni huma involuti f'din is-sena tal-volontarjat u aħna irridu niftħu il-possibiltajiet kollha. It-tieni net, it tixi ħattif fis-sena 2010 jiena ktibt rapport f'dan il-kumitat dwar il-ġustizzja fost il-ġenerazzjonijiet. U suġġerejt il kummissjoni il toħloq sena għal tixi ħattif il-Komissjoni qablet u issa għanna din is-sena. Kien hemm bosta affarijiet illi hemm bosta affarijiet li għandhom jiġru fis-sena 2012. Roger dejjem ikun enerġetiku, dejjem ikun provokattiv, mhux xi ħadd anzjan għaliex huwa attiv. Huwa qed ikun attiv mal-persuni l-oħra. Dan ifisser illi inti qed iżid stadju addizzjonali bejn il-ġenerazzjonijiet. Ir-rapport tiegħi jitkellem dwar il-postijiet tax-xogħol komuni taż-żgħażagħ u l-nies eh, ta' età avvanzata. Immi dejat ġodda u għalhekk il-proċess ta' tixjih issa madux proċess sfortunat imma nistgħu nibqgħu attivi aħna aħna u nixjieħu Għanna 5 miljun euro fis-sena disponibli mhux ammont enormi imma l-imsieħba soċjali huma involuti u anke l-istati membri huma involuti u għalhekk huwa pass il qudiem kbir. Punt numru tlieta. Volontarjat m'għandux jissostitwixxi ix-xogħol imħallas. Ovvjament aħna maħniex ngħidu illi dawn in-nies li huma impenjati għanna nejdu l-om fl-axar musser natukom flus, mux ser nħalsukom. Aħna ma rridux lanqas il-nies li suppost qegħdin jiġu mħarġa jew kun qed jagħmlu staġ jiġu użati bħala sostituti għal l-impjiegi reali. Roger, qed niġu webstream bħalissa, qed nixandru fuq l-internet u nittama li hemm ħafna nies li jinsabu qudiem l-screens tagħhom dalodu illi kunu mħedġa illi jagħmlu il-kontribut, jagħtu l-kontribut tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Bullon u bagħad is-Sinjura Blinken. Senjura. President. Jena eh, jiena nixtieq nifraħ lis sinjura Aken għax l eċċellenti li għamlet fuq dan ir-rapport li ma jħloqonniex eh, problemi partikolari għal li se nippreżentaw xi emendi jiena rrid ngħid li il-volontarjat huwa importanti fil-kontest ta' integrazzjoni soċjali aħjar dan skont l-istrateġija 2020 anke fil-kontest ta' eh, talim tal-dmirijiet ta' ċittadini tagħna din is-sena sena ta' ċittadinanza u uh, il-ċittadini għandhom drittijiet imma għandhom ukoll id dmirijiet lejn il-kontinent tagħhom u l-volontarjat huwa mezz kif wieħed jista' jħossu ehm, um, li jagħmel parti minn xi ħaġa il-volontarjat iva jista' jsir fuq livell lokali imma hemm ukoll uh, volontarjat li huwa transkonfinali u li wieħed iġalli wieħed iħossu iktar parti mill-kontinent mil minn xogħol sħiħa. Uh, din l-esperjenza tal-volontarjat hija xi ħaġa li tista' tgħin il-kulħadd. Għal oħra nerġa' nirringrazzja lis-Sinjura Hawkin u uh, aħna se nappoġġawha fuq eh, ħafna uh, mill-emendi. Grazzi. Si. Grazzi ħafna, Sinjura Blinkeviċute. Aġu, ponja pirmininke, Għax irgi s-svejknu. Grazie, Signor President. Jina u koll nishtiq nifraħ li rapporter Għalix? Għanna irridu nipromuovu il-volontarjat. Mux bizzejiet illi nħabru sena partikolari pala sena tal-volontarjat. L-attivitajiet tagħna irdu jiġu konklużi hawnhekk. Għaliex, għaliex bħalissa l-attivitajiet tal-volontarjat qed jiġu amministrati b'mod differenti immens u hemm ċertu stati membri illi għadhom jibdew fl-attivitajiet tal-volontarjat tagħhom għal bosta raġunijiet għaliex xi drabi il-persuni ma jkollhomx biżejjed tħul, irdu jaħdmu ħafna u xi drabi jiftilhom ftit ħin biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol volontarju. Iżda jekk aħna ser nieħdu deċiżjoni dwar il-promozzjoni tal-volontarjat, dan ser ikun pass tajjeb ħafna l qudiem għaliex ser inħeġġu lill-anzjani biex jieħdu sem fl-attivitajiet, fil-ħidmiet volontarji Illi forsi mhux daqshekk importanti daqs postijiet tax-xogħol, daqs impjiegi mħalsa, inħeġġu l-żgħażagħ ukoll illi jiksbu qabiltajiet illi jistgħu jiswewlhom fil-ġejjini tagħhom dawn minnu jistaw jibbenefikaw u kol iċ-ċittadini b'disabilità għalix huma musser jibqaw maluqa ġewwa darhom u għalhekk il-ħidmiet volontari huma importanti li nixtieq nappoġġa l kollegi illi tkellmu dwar punt numru tlieta fl-opinjoni. Irridu nikkonsidraw bir-reqqa dan il-fat biex aħna nevitaw illi konna situazzjoni fejn min jimpiega jabbuża minn dawn l-attivitajiet ta' volontarjat u ma jħalsux is-salarji ġusti lill-impjegati tagħhom għax jgħidu li dawn huma biss ħidmiet volontarji u bekk ikunu jistgħu jaħarbu mit-taxxi. Aħna nixtiequ li dan jiġi konsidrat sew, grazzi. Ir-rapporter biex tala. Grazzi, President, ser inżomm fil-qosora li xnaf li mafusa ftit fir-rigward tal-ħin. Sinjora Rabti naqbel ma' żewġ punti tiegħek iwa jikkontribwixxu għal dawn il-persuni u jgħinhom illi huma jkunu jisaw kollhom aċċess għal suq tax-xogħol. Dwar il-welfare state jina naqbel ukoll u żgur nistgħu indaħlu fl-opinjoni. Roger Helmer, inti għat illi eh, għandek 68 illum, 68 sena, ma nafxux eh, eluq sninek imma jekk u eluq sninek nawguralek li sbaħ għat Aħna maħniex nejxu f'univers parallel kuljum mit miljun persuna volontarja iqumu u jridu jikkontribwixxu għas-soċjetà u l-ħidma tagħhom tibqa' għaddejja m'għandniex regolament fuq il-livell Ewropew u din l-opinjoni mhux qed titlob għal regolament. Ħafna volontarji volontarjaw minn darhom jew ġewwa pajjiżhom u hemm iżda min jixtieq jivvolontarja b'mod transkonfinali dwar l-impatt għal bosta eh, volontarji naraw illi il-fondi huma importanti għaliex permess tagħhom huma jkunu jistgħu jieħdu sem. U fir rigward il-passaport dwar l-abiltajiet Ewropej, ħafna persuni qegħdin jużaw dan il-passaport u jgħinu fir rigward tas sivis tagħhom. Ġin, tkellmet dwar l-appoġġ għas-CSR din mhijiex fil-opinjoni iżda il-responsabilità soċjali korporattiva hija tajba mhux biss għal min iħaddem imma wkoll għan negozju. Ukoll sar il-punt dwar id-diversità fil-volontarjat, iwa, dan huwa importanti. Thomas napprezza l-kummenti tiegħek dwar il-valur tal-volontarjat, dawn il kumenti irridu ndaħluh Iwa għanna dmirijiet, għanna obligi u kol, nistaw nsemmu xaħġa dwar dan. Sinjor blinke Fiċuti, tkelmet dwar l-inħedġu li l-anzjani u zazax jiksbu ċertu għabiltajt, ċertu ħiliet u li u li zazax jikollom għacċess għal volontarjat. Grazzi, idejat eccellenti u nittamaw li kunna nistaw indahlu għan fl-opinjoni. Merci, madame. Grazie, signora rapporte. Issa, Nisdaw nirċivu l-emendi sal-31 ta' jannar fil-satejn, anzi f'nofsinar, un-bat nivotaw fuqom fil-29 ta' frar. Issa għanna seduta tal-vot, unfakkarkom illi aħna zidna e, mistoqsija orali għal fond tal-aġustament tal-globalizzazzjoni u koll Imma isan ah, il-rapport ta' Signora Cornelison li mish edha għawnek fosna l-lum. Iva edaw ma kienieċ posta. Kulħadd għandu l-karta tal-vot tiegħu? Tajjeb wisq ebda problema. Mela fil-paragrafu wieħed kompromess wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-kompromess Y dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Fil-paragrafu 3 kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 3, paragrafu ġdid li se jiddaħħal permezz tal-emenda 28 ta' Sur Kozlovski favur kontra astensjonijiet għaddit. Dejjem wara l-paragrafu 3, paragrafu ġdid bil-kompromess M ta' favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 4, emenda ta' kompromess X favur kontra astensjonijiet għaddit L-emenda 30 ta' Sinjura Jaslov Zietzka huwa kompatibbli dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara l-emenda 4, l-emenda 32 ta' Sinjura Pupa, Sinjur Popakis li jaqa. U fil-paragrafu 5 nivotaw fuq l-emenda 3 u 30 tas sur Kabnoħ. Favur? Kontra? assenzjonijiet ditx Issa nivvotaw fuq l-emenda ta' kompromess H ta' favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. vota Il-votazzjoni maluqa. 21 favur, 18 kontra, astensjoni waħda, għaddit. Wara l-paragrafu 5, naddu għall-emenda 39 ta' Sinjur Kabno favur, kontra, astensjonijiet, naħseb illi għaddit imma ħjar niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa. 25 favur, 15 kontra. Għaddit. Paragrafu 6, emenda ta' kompromess I. Dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda 42 ta' A. U issa nivvotaw wara il-paragrafu 6 l-emenda 47 vot maqsum. L-ewwel nivotaw fuq dik il-parti tal-emenda se nivvotaw fuq l-emenda 47 f'żewġ partijiet. L-emenda kollha kemmi mingħajr il kliem which will shift sa decreasing public deficits minu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet. Min jixti illi nżidu it-tieni parti? Favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq it-tieni parti. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Le, hemm tnejn min-nies illi tal-PP li huma żejda. Mela 15 favur, 27 kontra. Ma ditx. Issa ngħaddu għattilet parti tal-istess emenda le tilet parti ma għadix tapplika l-emenda 48 taqa issa naddu l-paragrafu 7 emenda ta' kompromess jeda u favur kontra astensjonijiet għaddit wara l-paragrafu 7 l-emenda 53 eh, favur kontra astenzjonijiet niċċekjaw imma naħseb il din taqa. Għawis issa qed jirvataw għal favur il-grupp tal-PP e, għandna inflazzjoni Ejja, ftit ieħor, ftit ieħor, tajt il-President. Best practice tal-PPE Mistax favur, 24 kontra maddiċ. L-emenda 54 tas sur Pupakis favur, kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 8, emenda ta' kompromess k, dawk favur, kontra astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 7, l-emenda 7 u 50, dawk favur, kontra astensjonijiet, maddiċ. Kompromess L favur, kontra astensjonijiet, għaddit. Wara l-paragrafu 9, Naddu għal paragrafu ġdid li qed jiddaħħal permezz tal kompromess ve favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 10 l-emenda 65 ta' Sinjura Kinga Kont favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wara l-paragrafu 10 emenda ta' kompromess E dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 11 l-emenda 67 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 12 emenda 68 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 13 l-emenda 69 ta' għalix tiġa votajna għall-emenda ta' kompromess emme. U issa wara il-paragrafu 14 nivvotaw emenda numru 70 ta' Sur Lujarik dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 15 emenda ta' kompromess enne dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 16, emenda ta' kompromess O, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa wara il-paragrafu 16, naddu għall-emenda 77 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Tridu ċekjaw Tassur Popakis, favur, kontra, astensjoniet għaddiet. Paragrafu 17, emenda ta' kompromess P, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Naddu għal wara l-paragrafu 17, emenda 2, no, 83 mill-komitat FAM, b'talba għal vot maqsum,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 ta' kompromess R dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 19 emenda ta' kompromess S favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 19 l-emenda design ta' surjarik favur kontra astensjonijiet maddeċ. Wara l-paragrafu 19 emenda ta' kompromess T dak favur kontra astensjonijiet għaddit. War paragrafu 19 emenda 92 mill-Komitat FAM favur kontra astensjonijiet għaddiet war paragrafu 19 emenda 94 tas-Sur Kozlovski dik taqa' u issa fil-paragrafu 20 emenda ta' kompromess u dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 21 ma rridux nivotaw fuq u wara l-paragrafu 21 l-emenda 102 ta' Sur Pupakis dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, paragrafu 22 emenda 103 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wara paragrafu 22 emenda 104 ta' Signora Jazlovjetska dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara paragrafu 22 Amenda 105, Komitat tan-Nisa, favur, kontra, astensjonijiet għaddit fuq il-sottitolu l-emenda 106 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu, anzi wara paragrafu 22, emenda orali li ġieti prezentata l bira dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 23, emenda ta' kompromess we dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 24 l-emenda 109 ta' Signora Cornelissen dawk favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddit imma ħjar niċċekjaw. Rġajna bl-inflazzjoni fil-grupp tal-PPE. Wieħed zejjed, nej, Zewġ punti ta' inflazzjoni fil-grupp tal-PPE tajt il-President. 21 favur, 18 kontra, għaddit. 110 taqa, war paragrafu 24 l-emenda 111 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet għaddit, 112 l-istess autur favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 25 emenda 113 tal-istess autur favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wal paragrafu 25 emenda 114 tas sur li jarik f'żewġ partijiet l-ewwel parti minar il-klim hardness of working conditions as well as workers' current condition. Minu favur din l-emenda 114 kontra assenzjonijiet għaddit min irrit li dawk li mikun jibqemmek Niċċekjaw fuq l-ewwel parti tal-emenda 114 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 16 kontra għaddit. Nivvota fuq it-tieni parti min irid illi nżidu l-klim hardness of working conditions, etc. Favur kontra mela din it-tieni parti m'għaddiex wara l paragrafu 25 emenda 115 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l paragrafu 25 l-emenda 116 tal kumitat FAM favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 l-istess kumitat, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 26 emenda 118 ta' rapport minn favur kontra astensjonijiet għaddit. Eh, min tabbatkomx għed t-votaw, tajt il-President namel irrid. fuq il-viza l-emenda tliet waħda għaddit l-emenda 2 tal-Komitat FAM dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Wara viza 12, namenda 3, għaddit, 4 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet għaddit, 5 ta' snjura kont favur kontra astensjonijiet għaddit. Dejn wara Wara citation 12, l-emenda 6. Having regard to its resolution sa Roma inclusion. Favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Menda ta' kompromess A. Favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Insejt, insejt wara citation 18 l-emenda 7. Favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Fil-premessa ċem, menda ta' kompromess ċe dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wara premessa ċe l-emenda 15 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 15 votazzjoni miftuħ. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 15 favur, 25 kontra maddeċ. L-emenda 16 tal-Komitat FAM dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Premessa D, emenda ta' kompromess D, favur kontra astensjonijiet det wara premessa D, element 20 tal komitat tan-Nisa favur kontra astensjonijiet. Naħseb li maddiċ aħjar niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Sur amendment 20. Fuq l-emenda 20. Tmuna pi voti l-voti klo. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa, 20 favur, 19 kontra. Addit f'żewġ voti ta' maġġoranza. Wara l-premessa F, l-emenda 21 ta' sur li jarik favur kontra astensjoniet maddeċ, 22 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. U issa naslu għal vot fuq il-rapport ta' Signora Cornelsen u nivvotaw b'mezz elettroniku. Voti tuveħ. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 25 35 favur, 2 kontra u żewġ astensjonijiet u nifirħu l-rapporter. Et nous, nous en venons à notre deuxième vote. U sanaddu għattini vot fuq il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill Eh, komunikazzjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin dwar l-applikazzjoni tas Serbja biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Rizoluzzjoni li għanna tmin abbozzi ta' emendi. L-emenda numru 1 ta' Sr. Cornelison, favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Numru eh, emenda tnejn favur astensjonijiet għaddiet. Emenda 3 tal-istess awtur favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw fuq l-emenda 3. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 21 favur, 19 kontra għaddiet. L-emenda erba ta' Sir Hughes u Serkas favur kontra sanzjonijiet ta' ħamsa ta' Sr. Cornelison favur kontra sanzjonijiet ta' ditt, sitta ta' Sr. Kingan Kons għaddit, seba favur kontra sanzjonijiet għaddit. L-emenda 8 ta' Sr. Hughes u Serkas vot maqsum. L-ewel parti minajr il-kelma all Min jaqbel ma din l-ewwel parti tal-emenda? Kontra? Astensjonijiet maddeċ? Tieni parti taqa? Skużawni, skużawni, għamilt zbal. Issa se nivvotaw fuq il-bqija tal-emenda. Imma ma jagħmilx sens, ma jagħmilx sens jien ma nħobbx meta nagħmlu hekk. Il-bqija tal-emenda ġifiri il-bqija tal-test favur kontra astensjonijiet mela din it-tieni parti għaddit maġġoranza kbira. Naddu għall-aħħar vot fuq il-punt 24a eh, il-derogazzjoni għal-krizi tal-Fond Ewropew għall-Aġġustament għal-Globalizzazzjoni. L-ewwel emenda ta' Sinjura Hawkin u Cornelissen favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni emenda hija emenda tiegħi stess favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda tlieta ta' Sur Ori favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda erba fuq il-mistoqsija tnejn għaddiet, emenda ħamsa fuq mistoqsija tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddiet, nivvotaw fuq il-test kollu kemmu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, 37 favur, 2 kontra ebda astensjoni. Naħseb din hija fażi pożittiva fid-diskussjoni diffiċli mal-Kunsill, infakkar lill-koordinaturi Eh, biex eh, jinsistu li jekk tridu illi dan il-punt jider fuq l-agenda tagħna malar kemm jista' jkun minħabba d-dibattitu li qed issir fih dan il-Kunsill għaliex m'għandniex eh, ġimgħat biex nagħmlu mistoqsija orali fil-Kunsill għal daqstant jekk irridu li dan isir fi frar, hemm bżonn illi gruppi politiċi jirsistu u qed norbot fuq l-appoġġ tagħkom. Mela għalaqna fuq dan il-punt li għanna fuq l-agenda u naddu għal punt 25 fuq l-ewel parti ta' smiħ tana fil-kuntest tal-revizjoni tal-regolament eh, marbut mal-Fond Soċjali Ewropew. Qabel ma nati il-mikrofonu lill-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, illi aħna stedinna hawnhekk illum għal dan l-ewwel smiħ fuq il-Fond Soċjali Ewropew nati il-mikrofonu lill-rapporter il sinjura Elizabeth Moran għal biex eh, tintroduċilna dan id-dibattitu, biex tiftaħ id-dibattitu. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna l-lum se niddiskutu il-modifika tal-Fond Soċjali Ewropew u eh, fl-aħħar mill-aħħar fuq il-linji politiċi wisajn tal-Fond Soċjali Ewropew għal perjodu ta' wara l-2013 ġifiri 2014-2020. Irrit nisħa fuq l-importanza għalina il-koll għawnek f'dan il-Komitat tal-Impik tal-Fond Soċjali Ewropew li bħalissa f'dan il-moment ta' krizi eh, huwa uh, għodda essenzjali jina asnemmen illi sur serkas mux qed jagħti kasi meta niddisku qed da das soġġett tal-Fond Soċjali Ewropew. Mela, min jixtieq joqgħod jitkellem eh, mal-kollegi jista' jagħmel dan barra minn din il-kamra. Dana jgħod tal-kulħadd fil-fatt. Sur Ori, Sur Ori. Grazzi. Signora Moran, erġebda dak Grazzi, Signora President Naħseb illi irridu nikkonċentraw ħafna fuq dan is-suġġett tal-Fond Soċjali Ewropew wara l-2013 għaliex f'perjodu ta' kriżi huwa għodda importanti l-odda prinċipali għalina biex nilħu l-anijiet li aħna ħdimna fuqhom fuq il-linji ta' gwida għall-impik minn issa sal-2020 ġifiri hemm rabta qawwija ħafna bejn il-linji gwida Eh, tal-impiek l-Istrateġija Ewropea 2020, il-mobilizzazzjoni għall-impiek integrazzjoni professjonali u il-Fond Soċjali Ewropew. Jiena nixtieq ninsisti fuq l-ewwel għan tal-Fond Soċjali Ewropew li hija l-integrazzjoni professjonali Imma hemm bżonn eh, li nkunu nafu wkoll nżommu f'moħħna li f'din il-proposta hemm parti ġifiri 20% minn dan il-Fond Soċjali Ewropew li eh, hija uh, dedikata għal ġlieda kontra il-faqar u s-solidarjetà soċjali. 84 miljun euro huma proposti uh, bregola li hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna għalija li il-politika li il-Fond Soċjali rappresenta 40% tal-politiki ta' koezjoni u fiħdan dan il-Fond Soċjali 20% għas solidarjetà soċjali u il-ġlieda kontra il-far. Dan il-fond soċjali jista' issaħħaħ l-impatt tal-politiki li fassalna biex noħorġu mill-krizi. Għanna erba għanijiet tematiċi importanti ħafna promozzjoni tax-xogħol, il-mobilità tax-xogħol, l-investiment fl-iżvilupp ta' kompetenzi mill-banda l-oħra u il-promozzjoni ta' l-inklużjoni soċjali u it-tisħiħ ta' l-administrazzjonijiet u l-istituzzjonijiet illi eh, eh, iwaqfu dan il-Fond Soċjali Ewropew. Din il-politika titħol fil-qafas ġenerali tal-evoluzzjoni tal impiegi għal periodu 2014-2020 li l-koll ħdimna ħafna fuq mod partikolari fuq il-tisħiħ tal-kompetenzi, tnaqis tan-numru ta' impiegi ta' persuni li jitolbu kwalifiki baxxa ħafna, ġifiri nqas minn 15% għal żieda ta' numru ta' impiegi ta' li jitolbu kwalifiki eh, għoljien ħafna, ġifiri iktar minn 15% u 50% l-massa konsiderevoli ta' l-impiegi li rridu nħarsu fil- Eh, fil-qalba tal-mira tagħna, jiġifier dan il-moviment ġenerali ta' kwalifiki u impiegi, il-Fond Soċjali Ewropew huwa essenzjali. It-tieni argument li jobbligana biex aħna naħdmu favur dan il-Fond Soċjali Ewropew huwa li il-politiki biex noħorġu li fasana biex noħorġu mill-kriżi għandhom jippermettunna biex uh, naħsbu f'dawk l-impiegi illi se nħolqu meta noħorġu mill-kriżi madwar 10 miljuni sparixxaw eh, fil-kriżi u pratikament huma 7 miljuni ta' impiegi illi rridu nerġaw noħol u mhumiex l-istess tip ta' impiegi jiġifieri rridu nippreparaw il-mobilità tal-ħaddiema u kompetenzi u ħiliet ġodda meħtieġa biex noħolqu li se jkunu meħtieġa għal dawn l-impiegi li se jinħolqu. Rridu naħdmu u koll fu eh, dawk illi il-persuni illi joħorġu mill-impiegi u joħorġu bil-pensjoni u għal dawn in-nies irridu naħdmu biex nġeddu l-ħiliet tagħhom il-kompetenzi tagħhom u jekk aħna naħsbu dwar inħol intampigi ta' wara l-kriżi u persuni illi se joħorġu mill-impjegi joħorġu bil-pensjoni, ġifieri 60 eh, miljun impjeg hawnhekk. Hemm u dik hija l-importanza tal-Fond Soċjali Ewropew. fost is-suġġetti illi aħna smajna eh, u staqsejna l-invitati tagħna illum, il-mistidna tagħna llum, aħna għandna bosta punti. L-ewwel net nixtiequ nitkellmu dwar u nisimgħu dwar klawsoli ta' kondizzjonalità b'mod partikolari, il-klawsola ta' kondizzjonalità ta' makroekonomija li trid tixtieq torbot l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew mal-ġestjoni tajba minnaħa tal-istati membri. Ikolli najt illi minn meta ħamel eh, il-komunikazzjoni tiegħu il-Komissarju Andor fuq dal-pont jiena ħat pożizzjoni kontra il klawzola tal-kondizjonalità. Jiena naqbel mar-regola tad-deb, naqbel il l-istati membri jridu jagħmlu ġestjoni tajjeb, il-fondi ta' ġestjoni ta', territorju, kemm fuq is-soċjali, il-Fond Soċjali Ewropew jinħad u jintuża għall-integrazzjoni tal-ħaddiema. Aħna ma nistawx nippermettu li hemm klawżola ta' kondizzjonalità marbuta mal-Fond Soċjali Ewropew. Ġifieri dan huwa dibattitu importanti ħafna il- il-mistedna tana għandhom zgur xajdulna. It-tieni punt, ġifiri, is-simplifikazzjoni biex wieħed juża l-Fond Soċjali Ewropew għandna bżonn ta' proġetti aħna nafu li fit-territorju il-Fondi Soċjali, il-Fond Soċjali Ewropew mhux użat kollu, jiġifieri hemm bżonn illi nisimplifikaw l-affarijiet ħalli jibda jintuża. mbagħad hemm bżonn ta' miżuri ta' impatt hemmhekk l-effett ta' dan il-fond li huwa daqshekk importanti fuq il-dinamika tal-impiegi trid titkejjel u emmek u koll irridu niftemu rridu naqblu fuq eh, għat ta' kriterji li permettuna mux biss noqodu eh, biex noqodu nħossuna sodisfatti bina fusna imma propju biex naraw xemżon illi jisir. Eh, ħafna għat xatirit jenat un bot partikolari fuq l-importanza tal imsieħba soċjali u l-użu ta' dan il-Fond Soċjali Ewropew. Diġa għanna fil-grupp eh, ta' ħidma tal-unions, trade unions Ewropej, kena smieħ fuq dan il-sujġet għalek naħseb li rridu nkomplu naħdmu fuq u għalix fuq livelli, ħafna livelli fejn l-imsieħba soċjali irridu jaħdmu u b'mod partikolari fuq livell tal-kumpaniji. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi. Qabel ma nati il-mikrofonu lil ħames mistiedna tagħna, irrid niproponi illi ma, jkun, ma namlux ismiħ kollu fuq il-kondizjonalità makroekonomika għalix eh, għamnek f'dan il-komitat naqblu u zidu ma dak illi meta intom taraw xħarġ mill-Konsil tal-Ekofin dwar il-ftejim internazzjonali, possibilità ta' sanzjonijiet eh, li huwa fissat fil-ftejim internazzjonali ġifiri dinja raġuni oħra biex najdu li din il-kondizjonalità makroekonomika m'għandix lok hawnhekk. Hemm ħafna aspetti oħrajn li rridu niddiskutuhom u hemm riskju illi punt forsi sekondarju jieħu il-iktar attenzjoni minn dawk l-affarijiet illi forsi huma iktar essenzjali niddiskutuhom hawnhekk illum. Ħanajdilkom Eh, għal 10 minuti, għandkom 10 minuti, kull wieħed intom bħala kellima. Issa naddu għas sinjura Claude Den Agtergal li hija konsillira fil-Konfederazzjoni. Sinjura 10 minuti. Grazie, Signora President Għal darboħra grazzi għannum tal-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions tal-li stedintuna għawnek għal dan ismiħ u tal-li organizzajtuħ fuq suġġett li huwa essenzjali għal Konfederazzjoni Ewropea tal-Trade Unions ġifir Fond Soċjali Ewropew u jekkenu minnu illi aħna għanna kontatti regolari mal-gruppi l-oħrajn huwa essenzjali u koll illi aħna nistaw nerġaw niċċaraw xi punti Eh, f'dan il-kuntest hawnhekk ma dan il-kumitat. L-ewwel net għalla volja huwa minnu illi maħniġ se nitkellmu inħin ħin kollu fuq il-kondizjonalità makroekonomika. Hemm bżonn illi nfakru u ninsistu kif qalet is-Sinjura Moran Chartier illi hija assolutament inaċċettabbli din il-kondizjonalità makroekonomika li se tippenalizza b'sanzjonijiet l-ewwel temporani u mbagħad definittiva, jiġifieri ġestjoni ħażina jew politika ħażina illi tiġi applikata fuq livell ċentrali jew nazzjonali jew reġjonali skont il-pajjiż ikollha konsegwenzi negattivi għal reġjuni u l-lokalitajiet u għaċ-ċittadini. Barra minnek dan uh, se jkompli zid sentiment ta' euroxettiċizmu fl-istati membri Ewropej. Euroxettiċizmi li għaddejjem jissaħħaħ u jizdiet minn meta faqqat il-krizi ekonomika u wara il-miżuri ta' austerita illi ġew instigati minn Brussel kif kolħat kol jemmen. Jiġifieri aħna għandna proposti u il-proposti huma li aħna inħolqu in kondizjonalitajiet soċjali ma nitkellmux laqas dwar governanza ekonomika u e, dak kollu intom semmejtu, maħniex qed nitkellmu dwar eh, governanza soċjali. Imma bl-istess mod nitkellmu dwar kondizjonalità soċjali, jiġifieri l-applikazzjoni u r rispett sħiħ tal-prinċipju ta' sħubija fil-kontest tal-fondi eh, Ewropej Kolleġ fil-applikazzjoni u rispetti ta' direttivi leġislativi Ewropej eh, fil-qasam soċjali, per eżempju, anki f'dak li huwa l-posting of workers li huma suġġetti rilevanti ħafna u ta' twalità qawwija llum u anke dik li hija l-ugwaljanza bejn il-persuni. Mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji tafu xi rid ngħid. It-tieni ħaġa dwar eh, ir-regolament ġenerali aħna imħasbin li fir-regolament ġenerali tal-fond strutturali maċem imsemmi il-Komitat tal-Fond Soċjali Ewropew iva msemmi fit-trattat ovvjament fit-trattat tal-Lisbona imsemmi imma madux jider madux imsemmi f'din il-proposta ta' regolament ġenerali tal-fondi strutturali hemm bżonn li dan jerġa' jiġi inkluż u jiena eh, fi waqt laqa ma' kummissjoni qalu li dan kien żball tekniku biss ma kienx ħaġa li saret apposta. Huwa essenzjali illi kunem referenza konkreta eh, fl-artikli għalix nafu eh, xkienet l-istorja minn ċerti DGs fil-Kommissjoni. Issa dwar il-Fond Soċjali Ewropew innifsu u il-mizuri illi intom referejtu għalihom fi rigward ta' riżultati, ġifiri approċ illi irrit jikseb rizultati konkreti biex uh, evalwazzjoni anki tal-proġetti tal li jitwet u permezz tiegħu aħna għandna dubja li xuwa Ovvju illi il fondi irid jintuża b'mod effiċjenti huma flejjes li joħorġu mill-but ta' ċittadini tagħna, jiġifieri ovvjament irridu jintużaw sew, imma li norbtu loti ta' dawn il-flus jew l-approvazzjoni ta' eh, proġett mill-Fond Soċjali Ewropew mal-fatt li jinkisbu eh, riżultati hemm bżonn li l-indikaturi jkunu eh, korretti, jkunu konkreti għaliex huwa faċli ħafna illi na, nuru rizultati ta', ta nefqa li tkun saret biex jimbena ponti jew triq mill-li li tagħti rizultati konkreti f'dak li huma uh, impigi misjuba u miżmuma wara li tkun eh, ikun ingħata taħriġ lil żgħażagħ jew lil persuni li kienu ilhom qiegħda jiġifieri u li jkunu se jerġgħu jintegraw ruhom fis-suq tax-xogħol jew e, għal persuni jew żgħażagħ illi huma kwalifikati ftit li xejn. Jiġifieri hemm bżonn ta' kriterji ċari. E, u dawn l-affarijiet qegħdin fl-annes tal-proposta regolament għal dakollu li għandu xaqsa mal konċentrazzjoni tematika kif sejħela il-Kommissjoni l-erba prioritajiet. Aħna naqblu ma dawn l-erba prioritajiet L-ewwel l-impik u l-appoċċ għal mobilità fix-xogħol. Nitkellmu ktar dwar dan iktar il-qudiem, it-tieni waħda l-inklużjoni jekk aħna rridu nilħu dan lan li fissajna għal sal-2020 illi innaqsu għalmenu 20 miljoni n numru ta' persuni fqar. Uh, issa meta wieħed iqis il-kriżi ekonomika u l-effetti tagħha. It-tielet eh, għan ja l-edukazzjoni, il-taħriċ u r-rizorsi umani din hija xi ħaġa essenzjali mod partikolari fir-rigward taż-żaża u mbagħad il-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni għal dak li hija taħriċ u koll għaliex għatem wis eh, funzjonarji li mandomx bizzejiet taħriċ illi ma jifmux bizzejiet il-leġislazzjoni, il-possibilitajiet illi toffri u eh, il- burokrazija li tnaqset anki għal dik li dak li rigwarda l-mobilità tal-ħaddiema, ta' studenti, ta' riċerkaturi bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna naqblu mal-fatt li Eh, aħna nifissaw għan ta' 20% għall-ammont tal-fond soċjali li se jiġi allokata l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar u bl-istess mod aħna nixtiequ illi nallokaw 40% l-ammont tal-Fond Soċjali Ewropew li jkun ikkonċentrat u minn fuq il-politika tax-xogħol u tisħiħ ta' dawn il-politiki tax-xogħol ta' eh, l-integrazzjoni, l-inserzjoni ta' kollu li jimplikaw dawn il-politiki mingħajr minar ma nillimitaw ruħna għall-linji uh, gwida ta' l-impik li huma linji ta' gwida integrati li jivvotaw uh, li l-Kunsil jivvota fuqhom regolarment iva nisħu li nitkellmu dwar uh, l-istrateġija Ewropea fuq l-impik, mhux biss fuq il-karta, imma fil-karta wkoll. Uh, forsi indunajtu li din m'għadix msemmija fil-dokumenti li qed toħroġ il-Kummissjoni l-Istrateġija Ewropea għall-Impik li kienet xi ħaġa eċċellenti eh, kisba importanti ħafna. Punt ieħor importanti huwa dan il-kunċett ġdid ta' reġuni li għaddejji minn tranzizzjoni mhuwiex kunċett daqshekk ċar meta wieħed imur u jara x'spjegazzjoni tagħti tagħhom il-Kummissjoni, imma dan il permezz ta' dan il-kunċett wieħed jixtieq li għal dawk ir-reġuni ta' konverġenza jkun hemm kriterji oħrajn barra mill-75% eh, tal-GDP u li għandu xaqsam u koll mal-rata ta' qat Eh, rata ta' eh, edukazzjoni ta' eh, tfal li morru l-iskola, hemm parametri u indikaturi li jridu jitqisu ukoll biex jiġi determinat il-livell ta' svilupp ta', ta reġuni fl-istati membri Ewropej. U għal biex natu najt kentejn dwar il-reġuni, dawk il-reġuni l-inqas Eh, favorizzati ma jkunux forsi maħqura wis isu inqisu koll il-fatt li bħalissa f'mument ta' kriżi ekonomika li għaddejjin minna ma nafux jekk ir-reġuni il sinjuri illum u sekunu jkunu fqar għada nittamaw illi dawk illi huma l-ifqar illum isiru inqas fqar għada. Imma fis situazzjoni ekonomika li għaddejjin minna irridu noqogħdu attenti ħafna u dan il-regolament li qed niddiskutu għal wara l-2013 nittamaw li sa dak iż-żmien ikunu ħriġna mill-kriżi ekonomika imma meta uh, wieħed jara l-informazzjoni li qiegħda taslinna eh, għandna uh, dubji u għalhekk irridu nieħdu l-miżuri kollha biex eh, kemm jista' jkun ħruġ mill-kriżi sir biss realtà u mhux xewqa. Għalina huwa essenzjali li kontrarjament għal proposta tal-Kommissjoni dan il-font ma jkunx miftuħ biex jgħin il-bdiwa illi ma jkunux eh, għadhom bdewa edha Iva eh, għal pak eh, mit-tieni pilastru illi tindirizza dan il-kwistjonijiet tal-impieku ġlida kontra l-qat jew inserzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol u għawnek nisħu fuq il-fat li il-prinċipju u il-lan ta' dan il-fond ta' adattament għal globalizzazzjoni li qed jiġu ristrutturati eh, jizdiet ma' dawn eh, l-anijiet preventivi li aħna insibu fil-Fond Soċjali Ewropew bil-budget li huwa previst għalihom. Umbat isħubija. Aħna nilqaw aħna kuntenti li hemm din il-proposta ta' kodiċi ta' kondotta li eh, bċertu mod eh, hija sodisfazzjon għalina eh, ma l-ewwel net din mhix xi ħaġa li nistgħu noħduha bħala xi ħaġa li diġà teżisti u laqas hija biżejjed huwa essenzjali li kona definizzjoni Ewropea ta' sħubija sabiex ma jkunx hemm prassi nazzjonali autorizzati fil-waqt li fċerti pajjiżi nafu illi memx storja, memx prassi, ġifiri jiġri kollox kif ġiġi, minn għal ma noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, u illi ikun hemm definizzjoni ċara ta' rwol u l-rwol eh, li jrid jaqdi ta' kull uh, imsieħeb. U din dan huwa dina kompetenza esklusiva tal-imsieħba soċjali, ġifiri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-politika tal-politika tax-xogħol, id-definizzjoni, eċetera, taqa taħt il-kompetenza esklusiva tal-imsieħba soċjali. U fuq dan il-punt nista' ngħidilkom illi aħna naqblu bejnietna bħala msieħba soċjali fuq dan. Aħna ukoll bħala konfederazzjoni bilna illi peress illi il-diskussjonijiet ehm, għadhom mumiex daqshekk eh, għedin jiġu ġestiti b'mod aċċettabli. Aħna ktibna l-Sur Barroso, l-Sur er-, eh, Erdogan u koll. Andor u ħan eh, illi nitkellmu mhux biss dwar perspettivi finanzjari da kollu li għandu x'jaqsam mal-politika ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Grazzi.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 onorevoli membri, nirringrazzja il komitat tal-li sedintu li li għakma biex jiprezenta l-opinjoni tagħna fuq ir-regolament ġdid tal-ISF il-proposta tal-Kummissjoni li bħalissa qed tiġi diskussa mill-Parlament u l-Kunsill. Skont jaqme huwa Relevanti ħafna li palissa li l stakeholder li għati reprezenta l-ekonomija reali, il-kraft u snajja u l-SMI jistaw jagħtu l-evalwazzjoni tagħhom fuq il-programmi futuri. Il-fondi strutturali u li jessebba partikolari huma għodda finanzjari ċentari biex jgħinu nerbu kriżi Għas-snin 2014-2020, issa ħanaddi mill-ewwel għal punti. Il-prezentazzjoni tiegħi s ma' fit-tnejn l-ewwel parti tisħaq l-valvazzjoni tagħna tal-affajt pożittivi u tini parti dawk negattivi. Mela bil-pożittiv, aħna neħadna nota tal-livell li tampen budgetarju għal fondi strutturali u li SF speċjalment sabiex jitwet il-prioritajiet tal-Europa 2020 il u koll il-pakket tal-regolament dwar il-koezjoni li għad fil-regolament tal-ISF. Aħna nafu koll li dinam biex ħajkun app Skużawni. Up the second point again. We welcome the new cohesion regulation package, amongst which the ESF regulation. Aħna nilqaw il-pakket ta' regolament fostom il-regolament tal-ESF napprezzaw koll l sforzi illi saru fuq il-budget u l-kompetittività u l-innovazzjoni tal-SMI saħna nappoġġaw u koll l-appoġġ għall allinjament mal Miri tal-Europa 2020 partikolarment li jessef l-appoċċa l-impjegi, integrazzjoni fis suq tax-xogħol, edukazzjoni taħriġ, lifelong learning u l-inklużjoni soċjali. Għalhekk aħna naqblu ħafna fuq dawn is-seba' punti li ġejjin. U li jenna nitolbuhom fil-fatt. Il-prinċipju ta' konċentrazzjoni limitata tal-erba prioritajiet mill-erba miri tematiċi tal-ISF il l impiegi u il-ġila kontra l-qat għandu jkun l-ewwel priorità speċjalment għaż-żgħażagħ li jem rata qawwija ta' qatt fosthom. Napprezzaw ukoll l-approċċ bbażat fuq il-Multi Funds Principle nilqgħu wkoll l-introduzzjoni tal kunċetta ta' governanza fuq ħafna livelli u sħubija u għandu japplika dan għal fondi strutturali kollha. Aħna nil-għaw u koll l-isforzi li saru fuq l-involviment tal nimsieħba soċjali fil-kontratti u programmi operattivi nilqaw ukoll il-miri ta' kummissjoni fuq l-simplifikazzjoni amministrattiva u diminuzzjoni finanzjari speċjalment il-lump sums u simplified cost options biex insemmi ftit. Nappoġġaw ukoll il-proġetti orjentati biex jiksbu riżultati minkejja li forsi il-bidla tkun fil-mentalità tal-autoritajiet pubbliċi u l-project managers biex jadottaw dal-approċ il ġidid Fl-aħħar aħna ninsistu fuq l-importanza li nżidu kapacità biex jizidu l-attivitajiet tal-imsieħba soċjali. Issa għattini parti l-elementi li nqisuha iktar problematiċi fuq is-ħubija. Aħna nixtiequ naraw ir-rwol speċifiku tal-imsieħba soċjali fuq il-livelli kollha li jkun rikonoxxuta aħjar speċjalment iż-żewġ miri tematiċi li jkopru l-impjiegi, l-edukazzjoni, il-ħiliet u t-talim tul il-ħajja, parti minn hekk bħala sinjal pożittiv f'termini ta' governanza tajba u l-implementazzjoni reali ta' sħubija nixtiequ li l-imsieħba soċjali jkunu jew involuti jew għall-inqas għall-inqas ikkonsultati fuq il-kodiċi ta' kondotta u il-qafa strateġiku komuni. Dwar l-aspetti istituzzjonali aħna naħsbu l-importanti li l-Komitat tal-ISF ikun imsemmi fil-regolament kif tiġaw fil-dak attwali. Dwar il-prioritajiet, aħna nixtiequ illi jkun hemm dimensjoni ta' taħriġ vokazzjonali msemmi fil-mira tematika 3 tal-ISF jew inkella tal-mira tematika 10 tal-regolament ġenerali l-istazzjon tal-izvilupp tal-apprendistat bħala priorità ta' investiment ġdid taħdin il-mira tematika 3 l-apprendistat huwa mezz importanti ħafna kif nistgħu niġġieldu l-qatt fl-aħħar nixtiequ li jkollna wkoll imsemmi b'mod speċifiku it-trasferiment tan negozju fil- priorità ta' investiment wieħed sa' tlieta. Issa biex nikkonkludi aħna b'mod ġenerali kuntenti bi proposta tal kummissjoni Issa ovvjament sta għal-Parlament u Kunsil biex itejjeb id-dokument oriġinali u aħna għad dispożizzjoni tagħkom għal kwalunkwe ħaġa li kolkom bżonn. Nixtieq ngħidilkom illi bħalissa aħna qegħdin niffinalizzaw il-pożizzjoni tagħna fuq il-pakett ta' regolament jekk tkunu tixtiequ nistgħu nagħmluh disponibbli anke għalikom. Grazzi. Grazzi ħafna. a ceep issa iċ-ċentru tal-minħaddem u l-intraprizi illi jagħtu servizzi legali għanna il-kellim li jmiss. Grazzi għall-opportunità biex nagħtu l-opinjoni tagħna fuq l-ISF u ta' l iskambju ta' opinjonijiet fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Illum qed niddiskutu punt importanti ħafna l-modell soċjali Ewropew, speċjalment issa li qegħdin niffaċċjaw limitazzjonijiet u tnaqqis fil-budget. Qed naraw l-investimenti li qed jiġu posposti jekk mhux ikkanċellati għal kollox u kullimkien qegħdin nisimgħu tnaqqis fl-edukazzjoni, fil-settur tas-saħħa, fl-infrastruttura. Kullimkien u għat ikollna dejjem politika um, short term li tasibna l-futur. Mod partikolari l-politika ta' koezjoni hija l-odda uranija għall-Unjoni Ewropea. U irridu nħarsu wkoll lejn l-impatt fuq medda twila ta' żmien tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Aħna is-CEEP bħala rappresentanti ta' minni ħaddem u tal-intreprizi li jiprovdu servizz pubbliku fl-Ewropa, aħna interessati ħafna fuq dan il-punt. Faddan huma n nis li nappreżentaw aħna huma l-ewwel nies li jużaw li SF. L-ewwel aħna nilqaw ir-rabta bej li SF u l-istrateġija eh, eh, 2020 dwar eh, tkabbir inklusiv. L-Ewropa għandha strateġija li t-tużal s snin li ġejjin. Aħna rridu nilħu l-mira ambizjuża ta' rata ta' impjiegi ta' 75%, naqsu il-rata eh, ta' nies li tuq mill-iskola kmini ta' inqas fil 10% u nżidu għal 40% in-nies li komplu jistudjaw sa livell ta' edukazzjoni terzjarja. Dana kollu jippermetti li kunem iktar um, effett leverage u konnessjoni aħjar. Aħna nixtiequ nissimplifikaw dawn il-proċeduri u rridu nsibu bilanċ tajjeb bej li wieħed jagħmel ir-rapporti imma u koll il-libertà li għandhom bżon il-managers sabiex ikunu jgħamlu xol taħħom mod effiċenti. L-intraprizi ħafna drabi għas ikollhom ċans joqdu jfittxu il-fondi illi eh, japplikaw għal-jom u joqdu japplikaw għal daw il-fondi mbagħad. Hemm bżonn ta' simplifikazzjoni xan wis birokrazija l-intraprizi u eh, għalhekk aħna tġobna l-idea tal-lamsams. Imbagħad jista' jkollna pereżempju proċess ta' evalwazzjoni fuq żewġ eh, livelli. L-ewwel ikollok l istudju u l-feedback u mbagħad ikollok l-evalwazzjoni reali. L-importanza ta' servizzi pubbliċi għandha tissemma aktar fil-politika ta' koeżjoni futura. Importanti li Din l-idea tal-importanza tas servizzi pubbliċi tidher mhux biss fid-dokument kollu bħala kunt speċifiku. Il-budget irid ikun adattat kemm għal ħtiġijiet li għandna u anke l-ambizzjonijiet tagħna. Li jessef tittibqa strateġi strument strateġiku finanzjarju importanti u tingħata iktar riżorsi sabiex tkun tista' tiffaċċja l-isfidi dejjem ikbar li qed ikollha quddiemha. Fil-rigward ta' prioritajiet, nishtiq insemmi xi punti ewlenin, għandna ninvestu fil-ġlieda kontra l-kriżi. Irridu ninvestu fil-ħiliet u fl-edukazzjoni. Fl-Ewropa qegħdin naraw dejjem iktar eh, ħiliet illi m'hemmx xogħol għalihom Riċerka li rajna dal-aħħar. Rajna kif. Wieħed ikollu kultant jikkanċella inizjattiva strateġika x'ma jkunx hemm talent biżejjed għaliha. Għanna 15% tal-investimenti relatati mal-enerġija li jintilfu. Għaliex m'għandniex il-ħaddiema adattati għal dax-xogħol minkejja kriżi fil-impjiegi xorta naraw illi hemm xogħol illi mbagħad m'għandniex ħaddim għalih. U din hija tendenza li rajna dejjem tizdit l-2010-2011 u sitwazzjoni Jerġgħu tgħid iktar gravi fis-servizzi pubbliċi għaliex ħafna drabi ħiliet meħtieġa jkunu partikolari ħafna. Anke minħabba il-bidla demografika, il-popolazzjoni li qed tixjieħ. U konna ħafna nisa kun għadin jirtiraw fid-deċenni li ġejjin. Din akku sensa l-bidla demografika importanti għal-futur. Bil-2008 u l-2016 żiedet l-età minn 40 għal 48 sena. U dit-tendenza ħatibqa' sejra. Qegħdin naraw dejjem iktar bżonn illi ikun hemm it-trasferiment tal-ħiliet fiħdan intrapriża Ġifiri li tukun hemm din it-trasferibilità tal-ħiliet. Iridu naraw il-mod kif is-servizzi essenzjali ikunu għadin jiġu ġestiti propju minħabba din soċjetà li dejjem qiegħda tixjieħ. Aħna ovvjament issa ħerqana li natu kontribut tagħna mal-Kunsillu l-Parlament fuq id-diskussjoni ta' il-futur ta' dan is-suġġett tant importanti. Eh, Grazie, President. Merci beaucoup. Uh, nous... Grazie Hafna. Hanaddi. għal signora Connie Reuter issa. Grazzi ħafna tal-opportunità biex nitkellem Nittama li dina ma tkunx biss diskussjoni oħra fuq proġett ieħor, sempliciment waħda mill-ħafna, il-Fond Soċjali Ewropew kif nafu huwa kruċjali fi żmien ta' kriżi. Jekk ma ma nilħqux l-ambizzjonijiet, jekk ma nilħqux il-miri tagħna, eh, eh, dina mhix kwistjoni ta' kondizzjonalità, imma l-problema tkun illi l-fondi mhux qed jiġu użati. Hemm 7 miljun fond strutturali li ma ġewx użati tajba. U dina mandu xaqsam xejn ma nuqqas ta' kapacità li l-NGOs jew l-imsieħba soċjali jaraw fejn huma l-bżonnijiet. Dina hija eh, nuqqas hija fl-amministrazzjoni għax ma kapaċi tidentifika fejn hemm bżonn li jkun hemm edukazzjoni, fejn hemm bżonn li jkun hemm taħriġ, eċċetera. Naħseb li l-koll naqblu illi hemm bżonn niffukaw fuq il-Fond Soċjali Ewropew għal dawk li jeħtiġuh għalhekk nilqa' din il-pjattaforma soċjali u l-membri tagħha kif qalu il-kollegi qabli U bekk ġifiri memx għalfejn nitkellem jiena fuq il-kondizjonalità, ġifiri għacċatta u negżax minuti mid-diskors tiegħi għaliex naqblu dwara ma tamiex sens illi nikkastigaw il-dawk illi huma fil-bżonn doppju, ntom kastik doppju u najdu illi il-fondi li jem disponibli ma jintużaw xalix għamxie miri nieqsa fil-politika fiskali u soċjali. Nasab li fil-qafas tal sef importanti li nerġaw dejjem lura żewġ punti ta' referenza l ewwel wieħed kif semaw il kellimata ta' qabli hija illi madniex nitkellmu dwar l-istrateġija ta' impjiegi fid-dibattitu Ewropew u mill-perspettiva wkoll ta' ċittadini, mhux l-impjiegi problemi. Kustjoni mhix waħda soċjali, jekk aħna rridu li l-Unjoni Ewropea terġa' tkun qed timxi tfit maċ-ċittadini, irridu nħarsu lejn lat politiku u ma untuħ l-importanza li hemm bżonn Anki l-istrateġija 2020 donna isna insajni għam il-diskors u dina rridu nerġaw indaħlu għassa għalix irridu svilup inklusiv. Aħna bħala NGO soċjali favur l svilup sostenibli, so, żvilupp għaqli imma speċjalment iskabbir inklusiv u il-Fond Soċjali Ewropew għandu l-wol importanti f'dan. Bħala pjattaforma soċjali aħna qegħdin nipproponu six-pack, mhux l-istess six-pack illi kontu qegħdin tiddiskutu intom imma wieħed soċjali. Hemm sitt punti illi aħna huma importanti għalina. L-ewwel nett li SF għandu jiffoka fuq il-miri soċjali. Anki f'din is-sala naħseb illi hemm qbil għal inqas dan il-kumitat dwar dan u għana naraw eżattament x'inhuma il- um, Miri ewlenin, f'dak li għandu xeqsa ma l-inklużjoni soċjali u l-ġlida kontra il-faqar. U din ħaġa li tiġi diskussa wkoll fil-netwerk ta' kontra il-faqar. Irridu kol nindirizzaw il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni, x'fizmin żmien ta' kriżi il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni dejjem tqum. Imbagħad hemm ukoll il tal-finanzjament ġenerali. Aħna naħsbu li l-NGOs ehm, aħna l-NGOs jafu x'inhi l-governanza u napprezzaw ukoll illi il hemm ċertu ehm, regoli, per eżempju, li ikun hemm ehm, sem tal-ISF ta' 25% għal fond ta' koezjoni. imbat fil-budget tal-ISF iżu kun hemm allokazzjoni partikolari ta' 20%. Kif qed ngħid fil-fatt fil-budget aħna favuri li jkun hemm dan din l-allokazzjoni ta' 20% partikolari għall-inklużjoni soċjali u l-faqar u l-ġida kontra l-faqar. Il- Kwistjoni sa ta' sħubija, raba punt. Flimkien ma' nimsieħba tagħna, aħna naħsbu li din il kustjoni tal-impjegija dialogu soċjali, ma mhix m'hemmx dubju dwar dan, imma x'ngħidu dwar dak li mhumiex involuti fi dialogu soċjali għaliex m'għandhomx kwalifiki u mhumiex qegħdin jaħdmu u għandhom Eh, li rridu naraw l-ewwel nettuha kif nistgħu ngħinuhom intuhom orjentazzjoni, kif nistgħu b'xi mod nerġgħu ndaħluhom fxaħġa ħaġa illi tixbaħ l-inqas is-suq tax-xogħol. Aħna għanna naħdmu f'dan il-qasam għal 25 sena issa u nafu illi fil-qasam tal-għajnuna soċjali huwa il-lat soċjali li aħna nistaw nġibu għalija din il-kwistjoni. il kwistjoni il fejn tassaw nkunu għadin nejnu aħna. Dan huwa rwol illi jikkomplementa il-ħidma l-oħra u nixtieq nisħaq fuq u dan. Imbagħad il-ħames punt. Għannak għadin nitkellmu mhux biss fuq il-prinċipju ta' sħubija manki tal-finanzjament. L-NGOs li huma involuti fit taħriġ professjonali, taħriġ vokazzjonali, ħafna drabi ma jkollhomx aċċess għal fondi u dana kemm ivarja di situazzjoni mistat membru għal ieħor, ma jkollhomx aċċess għal fondi għal f'ċertu pajjiżi mhux qed nitkellem biż dwar l-Ungerija, għal ċertu raġunijiet politiċi, l-NGOs soċjali, l-NGOs, eh, soċjetà ċivili, ċivili tkun eskluża kompletament mill-aċċess għal dawn il-fondi u naħseb li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Iridu nippruvaw inqablu il-bżonn tas-suq tax-xogħol u ninvolvu lil dawk illi huma konxi u jafu xinu ma realtajiet soċjali minn banda għandek il-imsiħba soċjali, però mill banda oħra ma rridux ninsew laqas lill-NGOs soċjali. Organizzazzjonijiet żgħar permezz ta' eh, organizzazzjoni soċjali kif smajna fl-ewwel diskors is-simplifikazzjoni hija ukoll mhux biss dwar amministrazzjoni imma dwar effettività, aċċess għal fondi u l-involviment tal-NGOs. Mandiġ dubju li dawn huma xi punti li ħadd iddiskutu u naħseb li ftit ħinx għal-disponibilità eh, tiegħi biex hekk għalhekk irridu nibqgħu niddiskutu li jessef u jridu nibqgħu niddiskutu il-bidliet li qegħdin joħorġu mill-bidla demografika kunu għadin nifukaw fuq u għallura, jridu nifukaw fuq iż-żazah li mandom xaċċess għas-suq tax-xogħol. U dawk in-nies ukoll li għandhom iżjed minn 55 sena, għax hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tinkludi iżjed nies fis-suq tax-xogħol u il nies li għandhom 55 sena, 52 sena jridu jibqaw attivi għax jekk titlef ix-xogħol f'ta' dik l-età mhux faċli ssib xogħol ta' kwalità tajba mbagħad. irridu għalek nifokaw fuq eh, li insibu impjek l-persuni aktar gbar fletta u l-immigranti u kolli li mandomx status regolari imma li xaqdin xorta waħda fl-Europa minkejja dan u għalek jidu kunu kwalifikati li jisibu eh, kollom aċċessa s-suq tax-xogħol. Nixtieq nitkellem ukoll fuq id-dimensjoni tal-ekonomija soċjali x'hekk qed nitkellmu fuq is-suq tax-xogħol mhux qed nitkellmu biss dwar xogħlijiet industrijali u xogħlijiet ħodor jew xogħlijiet oħrajn, għandna qed nitkellmu wkoll dwar il-qasam hawnhekk tal-kura. U hawnhekk ukoll għandna bżonn ħafna kwalifiki u ħafna taħriġ. Aħna kontenti ħafna b'dak li qed jiġi propost hemm ċertu eh, lokal titjib dik dejjem Imma għal darbohra nirringrazzjakom tal-li tajtuna l-opportunità li nindirizzaw din il-kwistjoni u naħseb illi għal Ewropa Soċjali u għal-futur tal-Welfare State tassew li dan il-Fond Soċjali Ewropew huwa essenzjali. Grazzi. Dernier euh, euh, invité pour cette première partie de notre audition. L-aħħar kellim f'din il-ewwel euh, parti tad-diskussjoni ta' l-EAPN, European Anti-Poverty Network, il-Sinjura Sian Jones, koordinaturi tal-politika fin-network. Thank you very much. Grazzi grazie ta' tal-istadina illi nitkellem għawnek dan il-komitat. Saħħaġa malaj dwar li PN aħna network independenti tal-NGOs biex nġildu l-faqqa l-esklużjoni soċjali għanna 30 pjattaforma madwar bosta pajizi fl-Europa u għanna u kol bosta organizzazzjoniet Ewropej. Aħna u kol nihdu sem biex eh, nġildu favur dawk il persona li għedin jesperjenzaw il-faqar. Jina nishtiq nibda billi nejt bitċar illi għalina il-proposta minnant il-Komissjoni dwar il-Fond Soċjali Ewropew U ma fost dawk il-benefiċċji l-aktar tangibli tal europa 2020 qegħdin naraw il-lobbying li għamilna dwar il-miri tal-faqar rajnijom bl-aktar mod tangibli hawnhekk dawn il-proposti dwar l-ISF. Jiena nixtieq nibda billi ngħid illi aħna nappoġġaw tliet oqsma partikolari il-kwistjoni tar-rwol imsaħħaħ biex aħna ikonna tnaqqis fil-faqar, ġifiri 20 fil-mija It-tieni qasam li aħna nappoġġaw huwa l-appoġġ għal prinċipju ta' sħubija u approċċ minn isfel għal fuq fil-fondi strutturali nappoġġaw inizjattivi fiħdan il-Kumità Semplifikazzjoni u Sistemi ta' Riżultati aktar favu l-NGOs. Irridu insaħħu l-anijiet tagħna wkoll u se nitkellem aktar tard dwar l-anijiet tagħna. Ir-raba' qasam aħna nasbu li l-ISF waħdu ma jistax jikseb riżultati dwar il-faqar. U għalhekk għandna bżonn ta' fondi strutturali biex dan nagħmluh, imma dan mhux ser nagħmluh jekk ma jkonniex klawzola ta' inklużjoni soċjali u sistema ta' evalwazzjoni illi tagħmel monitoraġ biex aħna niksbu dan il-an. Iżda l-lum nixtieq nifoka dwar il-fond soċjali. Il-kwistjoni ta' kundizzjonalità għana sodisfatti li nisimaw il-komitat diġa din ma aċċettaħiex. Serna me referenzi għawnek ser nifoka jien dwar għaliex u x'tista' tagħmel li SF biex tiżgura li jkun hemm jinkisbu riżultati dwar il-mira ta' tnaqqis fil-faqar. Hemm kwistjonijiet ewlenin marbuta mal-20 fil-mija għaliex hija medda din il-mira. Għaliex l-20 fil-mija dwar l-inklużjoni dwar l-esklużjoni soċjali hija importanti u kruċali. Jridu titjib hawnhekk ir-rapport għal illi progress qed naraw illi għaddej bil-mod u ma minnix laqas progress dwar il-programm inizjali 12% tal-ISF huwa użat biss issa fl-inklużjoni soċjali u dan huwa percentaġġ baxx ħafna. Il-faqar u l-esklużjoni soċjali diġà kienu edin jikbru minħabba il-krizi, minħabba l-mizuri ta' austerita. Il-Kumitat, il-rapport tal-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali li għamil monitoraġġ fuq l impass soċjali tal-krizi li ser jgħaddi għal ebsko ta' frar jgħid li żewġ miljun persuna oħra jinsabu friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali 115.5 fir gwart dawn l-indikaturi li qed jiġu użati għanna 345.000 aktar persuni illi għaddejjin minn deprivazzjoni materjali severa ħafna. U hemm aktar problemi moħbija wara, wara din iċ-ċifra. Għanna zida ta' fuqra li jaħdmu għal 8.5% dan u kwart tan nies illi huma foqra imma xorta jaħdmu, għalhekk li wieħed ikollu post xogħol mhux garanzija li jista' joħroġ mill-faqar. Hemm ħtieġa għal riżorsi ġodda, irridu naraw x'inhu huma l-impjiegi imma rridu nħarsu lil hinn mill-impjiegi għandna bżonn ta' approċċi integrati marbuta mal inklużjoni attiva. Biex dan jitwetta għandna bżonn ta' investiment. Irridu nipromuvu territorjalità wkoll U b'mod partikolari din il-ħaġa hija medda u għalhekk irridu nagħmlu monitoraġġ fuq l-evidenza kollha, irridu niżguraw li naħdmu flimkien biex din dan l-20% jkun priorità għalina. Xi ħaġa dwar lajnuna alimentari. Jiena naħseb illi din l-iskema ser taqa' taħt l-20% filmija taħt il-limitu tal-20%. filmija Aħna l lajnuna alimentari, iżda din mhi strateġija biex niġildu l-faqar aħna qegħdin nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni, aħna ma rridux illi dan isir. Għaldaqstant aħna ngħidu illi l-għajnuna alimentari għandha tkun xi ħaġa addizzjonali, linja budgetarja addizzjonali. Ma taqax taħt il-fondi ristrutturali. It-tieni qasam, il-ħtieġa illi niċċaraw l-anijiet tematiċi u l-prioritajiet ta' investiment biex nizguraw li konna strategija effettiva fil-ġlida tagħna kontra l-faqar. Aħna irridu nitkellmu dwar impjiegi ta' kwalità, impjiegi sostenibli, aċċess għal postijiet ta' xogħol deċenti u kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' għajxin deċenti. Kif diġa qed li wieħed ikollu post ta' xogħol mhux biżejjed biex oħraġ mill-faqar, irridu niffokaw dwar l-aċċess għall-impjiegi u mhux illi inżommu n-nies fil-suq tax-xogħol. Irridu nappoġġaw appoġġ immirat għal gruppi kollha il qegħdin jiffaċċjaw il-faqru l-esklużjoni soċjali b'mod partikolari dawk illi għandhom iktar minn żvantaġġ wieħed. L-inklużjoni attiva bħalissa hija waħda mill-prijoritajiet tagħna. Iżda ma nafx x'infissru aħna b'inklużjoni attiva, din fiha tliet pilastri. Appoġġ ta' dħul, xiera appoġġ personalizzat għal ħidma ta' kwalità u aċċess għal servizzi ta' kwalità. Irridu dawn it-tlet pilastri bħala approċċ integrat u mhux biss bħala attivazzjoni. Stan jista' jkollu impatt negattiv fuq in-nies illi jinsabu fil-faqar. Irridu approċi integrati biex niżguraw illi l-persuni kollhom l-aċċess għas servizzi ir-riżorsi. Ir-raba' qasam l-allineament ma l-istrateġija Ewropa 2020. Aħna ovvjament dan nappoġġaw għaliex aħna nkunu nistgħu nagħtu l-appoġġ tagħna qatt naqis fil-livell tal-faqar. Iżda ma rridux li jingħataw l-istess importanza li aħna nibżaw illi miri oħra jistgħu jiksbu iktar importanza. Palissa fil-lini gwida din il-ħagġa miex ċara. Biex dan nagħmlu aħna rridu nistabilixxu sistema ta' valwazzjoni soċjali ċara illi tevalwa kemm kisbet kemm kiseb riżultati li jessef. Irdu naraw l-indikaturi hawnhekk. X'tip ta' postijiet ta' xogħol. Imma wkoll il-progress fil-konfront tal-impjiegi, fil-konfront tal-esklużjoni soċjali. Irridu soft indicators li jgħidunna eżatt qed jiġri. Irridu rabta wkoll bejn l-ISF u wkoll il-koordinazzjoni tagħna. Għandna koordinazzjoni banijiet, sensila siħa ta' indikaturi u mhux ser ikunem hemm mekkaniżmu ta' rapportar marbut ma' dan il-programm nazzjonali ta' riforma. Dan irridu naqduhu ukoll għaliex permezz ta' dan ikonna approċċ aktar mifrux biex niġildu il-faqar esklużjoni soċjali. Nixtieq nisħaq ukoll dwar il-kwistjoni tal klawzola ta' kondizjonalità tim mhux biss tpoġġi friskju fatti li aħna niksbu riżultati imma wkoll twarab il-faqar u l-esklużjoni soċjali u tagħti ċertu importanza l konformità u l-konsolidazzjoni fiskali. Sa dan huwa kastig doppju jikkastiga l loqsma dajfa u l-gruppi dajfa u din mhix aċċettabbli. Fl-aħħar net il-kwistjoni dwar il-partnership is-subija din hija importanti wkoll l-iktar ir-referenzja l-NGOs. Dan jaraf il-fatt illi l-NGOs għandhom ta' bilħaq l-esperjenza illi jaħdmu ma' ħtiġijiet soċjali u ekonomiċi tal-gruppi vulnerabli u nies li huma esklużi. Huma jafu kif għandhom jgħinuhom ikollhom aċċess għal impjiegi ta' kwalità u kif għandhom jintegraw ruhom fih dan is-soċjetà. Palissa għanna ħafna esperjenza fl-APN membri illi kellhom aċċess għal fondi strutturali imma dan l-aħħar dan l-aħħar snin rajna illi dan tnaqqas u sar tassew diffiċli wieħed ikollhom aċċess. Importanti li nenfasizzaw is-sem tal-imsieħba kollha fl-istadji kollha tal-proċess fit-tfassil u fl-evalwazzjoni tal-programmi. Irridu nappoġġaw lajnuna teknika li hija meħtieġa biex ngħinu l-organizzazzjonijiet iż-żgħar, l-NGOs ukollhom aċċess għal fondi strutturali, irridu sistema ta' grants u nagħmluha aċċessibbli din is-sistema biex il-persuni jkunu jistgħu jkollhom aċċess għal fondi fi blok wieħed irridu nużaw ukoll capacity building lil in mill-istati membri nistgħu nużawhom ukoll fil-konfront ta' organizzazzjonijiet oħra fir-reġuni ta' prioritajiet Aħna nappoġġaw il-prinċipi ta' semplifikazzjoni u naqblu wkoll li jkun hemm mekkaniżmi ta' semplifikazzjoni, l sams per pereżempju. Inna nagħmlu proposti dwar dawn. Hemm element nieqes dwar il-pagament, id-dewmien fil-pagamenti din toħloq ċertu problemi għall-NGOs fil rigward tal-dejn li jista' jkollhom. Hemm il-kwistjoni tal-kooperazzjoni transnazzjonali u kolħat ma tkellem dwarha aħna nilqaw dawn il-proposti imma fadal ħafna x'namlu biex l-NGOs ikollhom aċċess għal programmi transnazzjonali. Irridu wkoll linji gwida ta' prattika ta' prattika u kol appoġġ fir rigward tan networks transnazzjonali. Grazzi kenna prezentazzjoni sħiħa Business Europe ma jistaw ikunu preżenti magħna hawnhekk. Aħna m'għandniex kontroll fuq il-fatt li wieħed mill-imsieba soċjali mhux rappreżentata hawnhekk ser nejt min ser jitkellem, nibdew bis-sur Thomas Mann, umbat. Issegwih is-sur Darden. Grazzi, Sinjora President. Jiena sodisfat illi għanna estensjoni minn 81 miljon euro għal 84 miljon euro fil-gwart tal-Fondi Soċjali Ewropej. Aħna ma nistawx nitilfu lanqas euro wieħed hawnhekk. Irridu nużaw dawn il-flejjes bl-aħjar mod. Għalhekk irridu naraw kif din l-effettività tista' tinkiseb Fil-proposta tal-Kummissjoni ser ikonna output Ewropew bir-riżultati li jiġu espressi bħala indikaturi. Jien naħseb illi diġà kellna idea tajba mhux ħażin ta' dak illi qed jiġri fil-pajjiżi differenti. U għalhekk hemm bżonn ta' set ta' strumenti għalina biex nużawhom għal dan il-għan. It-tieni punt. L-esperjenza tagħna kienet illi f'xi stati membri l-kooperazzjoni bejn l-NGOs u l-imsieħba soċjali mhix qed taħdem ħarir. U għalhekk jiena nisħaq billi ngħid illi uħut mill-flus tal-ISF iridu jiġu użati għal bini ta' kapaċità ta' ċittadini u organizzazzjonijiet lokali biex bekk il- persuni kun jistaw jgħidunna aħna entita u aħna għanna bżon ta' sem minn dan dawn il-flus. Irridu possibilità ta' taħriġ, inqajmu kol arfin, nrawmu arfin, dwar kif nistaw ninvolvu l-imsieħba soċjali. Għalix, jekk le noħolqu din l-impressjoni li aħna edin naħdmu għal xej hawnhekk. Dejjem rajna il tisħiħ ta' sħubija soċjali hija importanti u għanda ssir u tiġi implementata fl-istati membri u aħna għanna kontribut namlu hawnhekk. Għandi mistoqsija għal Elizabeth u kolla l-oħrajn. Għanna dim l-impressjoni illi aħna rridu nappoġġaw l-innovazzjoni soċjali din ma sabiħa mens, iżda x'inhi l-innovazzjoni soċjali? Fejn jista' jsiba wieħed l-innovazzjoni soċjali? Tinstema sabiħ, hija formulazzjoni sabiħa ta' fejnom dawn l-inizjattivi, miżuri soċjali li jistgħu jiġu implementati biex bekk bat inkunu nistgħu niksbu din il-ħaġa. Mhux bizzejet li ngħidu l ja tajba, neħtieġu l-innovazzjoni, rridu naraw kif ser taħdem din l-innovazzjoni, kif nistgħu il-koll naħdmu, naħdmu biex niksbu din l-innovazzjoni, irridu irridu naraw illi l-elementi kunu jistaw jaslu għanna minnant l-istati membri. Jina zgur il-Komissjoni qed taħdem fuq prioritajiet pal dawn. Biex nikonkludi, forsi priorità jew tnejn nistgħu inneħħuhom biex nkunu nistgħu niffukaw fuq erba' jew ħames prioritajiet illi jistgħu jitwetqu. Għaldaqstant, Elizabeth? Il-biraħ kenna l-Sunjura Moran U l-lum għardar poħra għanna il-Sinjora Moran. U għalek jider illi wasal il-tern tal-Franċiżi. Is-Sur Darden. Grazzi, Sinjora President. Grazzi għall-interventi differenti tal-mistedna tagħna dalla suġġett essenzjali mod partikolari fil-kriżi li qegħdin fiha li se tibqa' magħna għal xi snin oħra. Fu uh, dak li smajna nistaw nitkellmu fit-tul jiena jkolli ngħid illi naqbel ma' xuħut mill-proposti fostom meta aħna nitkellmu eh, dwar l-20% li jridu jkunu eh, dedikati għal l-eliminazzjoni tal-faqar, eċetra. Jiena kuntent ukoll illi inklużi wkoll dawn ir-reġuni li għaddej minn tranzizzjoni. Alla volja rridu niċċara xi ftit l-affarijiet u naħseb illi l-ikbar numru ta' ċittadini Ewropej jistgħu igawdu minn dan il-font. Jiena naħseb li l-element ta' evalwazzjoni ta' riżultati huwa importanti biex niġġustifikaw l-utilità ta' dawn il-miżuri eh, li qed nieħdu u l-użu tal-fond u użu tal-fond effiċjenti li huwa fondamentali. Kif għadu kif għalan kil-kellim ta' qabli. Naħseb li għamnek għanna bżon ta' suġġerimenti kollha mill-imsieħba kollha kif nistgħu nagħmlu biex nużaw il-fonti Eh, blaħjar mod possibbli. Hemm bżonn illi fil-fatt fil-territorju dawn jintużaw mod effiċjenti u effettiv. Suġġetti ieħor importanti huwa li għandna nikkoordinaw il-fondi b'mod aħjar u hawnhekk jiena nixtieq nagħmel parantesi fuq il-fond tal-aġġustament tal-globalizzazzjoni huwa importanti li aħna nżommu l għanijiet speċifiċi ta' kull wieħed mill-fondi eh, ma rridux li permezz il koordinazzjoni dawn il-fondi tilfu l-speċifiċitajiet tagħhom. Naħseb ukoll li hija tajba illi eh, nżidu il-funzjonijiet u l-mezzi tal-Fond Soċjali Ewropew imma ma naħsibx li meta nkunu qegħdin inwessaw il-funzjonijiet, il-kompetenzi ta' dan il-font illi mbagħad ikun hemm tnaqqis ta' eh, ammont ta' flus propji għal dedikati għal dan il-missjoni dan l-40% eh, li se jiġu dedikati għal ġlieda eh, għall-impigi hija proposta interessanti Eh, għalla volja l-Presidenta ma tridniex naqdu ninsemmu wiz eh, dan is-suġġett imma dwar din il kondizjonalita jiena tafu li ma naqbilx grazzi ħafna. Madam Jeslowiecka. Signora Jeslowiecka, umbat signora Szlute. Bardzo często krytycznie oceniamy. Spiss aħna kritiċi ħafna dwar il-mod kif jintużaw dan, eh, dan il-fondi soċjali l-birħa Sinjura Moran organizzat laqa interessanti mal esperti li urina id-differenza bejn il-kwalifiki u l-ħiliet tan-nies u t-talbiet tas-suq tax-xogħol. Sinjuri, intom taraw li hemm possibilità li jittieħdu azzjonijiet innovattivi biex nadattaw il-bżonnijiet u l-kwalifiki u l-istagġi ta' taħriġ proposti finanzjati mill-Fond Soċjali eh, li jeħtieġ ukoll is suq tax-xogħol. Aħna minna proġett mal-imsieħba tagħna Ġermaniżi dan il-proġett kull tletxu l imprenditturi tar-reġjun kien jagħtuna informazzjoni eh, dwar il-ħtiġijiet Eh, potenzjali tal-ħaddiema ġifiri xtip ta' kwalifiki eh, kien hemm bżonn u xtib ta' ħaddiema kienu se jiġu sensjati. Sfortunatament issa l-proġett waqaf minn dak iż-żmien għaddew 14-il sena, f'dawn l-14-il sena aħna wettaqna proġetti oħra, jżgur li għandna biżejjed materjal biżejjed informazzjoni biex inkunu nistgħu tassew nagħtu taħriġ il dawk il-persuni illi tassew għandhom bżonn f'dan war dawn l-snin kollha diġà għandna wkoll informazzjoni, data li tista' tgħinna biex nitalmu għal ġejjeni dawn il-proġetti e, aħna nafu issa xanna bżon għal-ġejjeni. Intom għandkom informazzjoni eh, ġdida għal perspettivi li mis sabiex din l-informazzjoni nkunu nistaw eh, nużaw aħjar sabiex dawn in-nies li qegħdin barra mis-suq ta' xogħol ikun jistgħu jidħlu fih. Sinra xorta l-imbagħad is kien dagunt. Iva, grazzi. Grazzi tal-kontribuzzjoni ta'kom. Permetu li namel talba speċifika. Intom, jiena provajt nieħu nota ta' dak li intom għettu. Iżda tlift ħafna, ħassejt li kienem suġġerimenti tajbin, suġġerimenti konkreti li nista nadottom fil-regolament. Forsi tistaw tibatu bil-miktub dak li intom tkellimtu dwaru, kjoġobkom. It-tieni punt li nixtieq nagħmel. Issemmew xi punti li infatti għandhom rwol kbir fuq il-regolament aktar mill fuq l jessif. Għalija u importanti illi fil-kontributi li inti intom tibatuli bil-miktub tgħidu ukoll x'tixtiequ illi jinbidel fir-regolament ġenerali vizavi il-regolament tal-ISF u kol il-regolament tal-inklużjoni soċjali u il-ġlida kontra l-faqar. Għalli xa affarijiet marbuta mal-kofinanzjament, regoli, dawn huma trattati fih dan ir-regolament ġenerali. U għemmek jienat li ma percentaċ u provdut mill-ISF, l-ISF, u li ma percentaċ u provdut mill-linja ta' politika l-oħra. Hawnhekk fil-Kumitat Emp naraw illi aħna favur dak illi kien qed jingħad fil-kontributi tagħkom intom ma semmejtu xi ħaġa li għalija hija importanti dwar il-prinċipju ta' sħubija, iġifieri id-differenza f'artikolu 6. F'artikolu 6 bil-prinċipju ta' subija kwalifikata għal xi pajjiżi mhux għall-Unjoni kollha kemm hi. Ħadd ma semmih dan l-artiklu. Iżda għalija dan huwa punt kruċjali U għalek, nishtiq li t-kommentaw xaħġa dwar dan, dwar lajnuna alimentari, irrit nkun onesta unek, jek naraw kif ini s-situazzjoni, u rikjesta għal linja budgetarja addizzjonali naħseb li ħaġa utopika. Il-mistoqsija dwar jekk għandix biżejjed eh, fondi jekk se niksbu eh, aktar fondi għal affarijiet oħra, din il-mistoqsija hija utopika. Iżda minn naħa l-oħra għandna sitwazzjoni fejn sitt stati membri jiddependu fuq dawn il-fondi dawn jistgħu ma jkunux disponibbli mill-ewwel ta' jannar 2015 u għalhekk tkun idea għalija minħabba s-situazzjoni budgetarja tal-Unjoni Ewropea. Illi nejdu il l-Kommissjoni għandha tinkludja fiħdan li jessef għaliex il-vantaġġ ikun illi dawk in-nies illi huma mil quta ikollhom il-fondi illi tawlom. U din hija problema f'xi ftit stati membri. Il-flejes jiġu użati f'numru żgħar ta' stati membri Fl-istess waqt nippruvaw nelbu din id-dipendenza ta' dawn il-persuni, forsi nistgħu nabbinawh ma' miżuri oħra tal-ISF. Idea tajba li nħalluh hemmhekk għaliex dan jaffetwa biss numru żgħar ta' stat membri, stati membri. Għalek jina favur approċ differenti għawnek. Jina sorpriza illi ħadd minkom ma indirizza f'dettall il-konċentrazzjoni fl-ISF uħut minnkom alludew għal din il-konċentrazzjoni. Innaħja forsi tajba illi naraw il-fat il numru erba jirrapprezenta numru erba tal-11 il-prioritajiet tal regolamenti ġenerali nasbu li huwa bizzejiet għandna nżidu ħames prioritajiet, forsi sitta prioritajiet vizavi il-11 li kena qabel għaw xi periklu marbut ma dan? Ma jkunx ideja li illi nejdu forsi iwa erba prioritajiet, iżda. Għall-inqas irrit ikonna waħda li fija nibdlu l-allokazzjonijiet tal-perċentwali. Nixtieq xi kummenti minn għandkom dwar dan. Grazzi l-Onorevoli Kinga Gunt, mbagħad l-Onorevoli Harkin. Jiena naħseb illi din hija eh, dan ismiħu importanti u ta' suwi kbir, u anke l-smiħi li jmiss. Jiena ħat l-impressjoni illi għandna sħubija jista' jkollna sħubija importanti immens bejn dawk li qed jaħdmu dwar ir-regolament tas CSF il-shadows, rapporters li huma voluti fil-parlament u dawk fostkom illi ta' bilħa qed jifmu l-implementazzjoni, il rakkomandazzjonijiet għalina. Kif semmit Elizabeth ikun ta' sewi għalina l-kol u jien nixtieq nistaqsikom biex tibbatuli personalment ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom. Għaliex jiena ħerqana illi nużom namel użu minnhom matul il-proċess jiena naqbel ukoll mal-fatt illi aħna issa qegħdin nitkellmu dwar ir-regolament tal-ISF imma huwa importanti illi nibdew narmonizzaw dawn ir-regolamenti, dan ir-regolament fir-regolament qafas u kol dawk il-kollegi illi jaħdmu fil-Kumitat Reġi u dawk il-kollegi illi qed jaħdmu dwar din il dan ir-regolament ta' font għal bidla soċjali għal innovazzjoni għaliex aħna l kol ser naħdmu biex narmonizzaw dawn ir-regolamenti kollha. Nixtieq ukoll insemmi dan il-patt territorjali u l-kunċett ta' sħubija, il-prinċipju ta' sħubija bħala wieħed mill-kwistjonijiet ewlenin hawnhekk ikun importanti illi naraw kif dan ser jiġi implementat, kif sejjer jiġi monitorjat min-naħa tal-Kummissjoni għaliex aħna nafu illi u aktar faċli nitkellmu dwar il-sħubija milli nimplementawa u narawa fil-prattika. U għallek hawnhekk irdu naħdmu dwar id-dettalji ta' din is-sħubija ta' dan il-kunċett ta' sħubija u il-patti territorjali kif ninvolvu lill-NGOs, kif ninvolvu lill-imsieħba soċjali aħna għedin nibatu dan il-messagġ doppju. Għedin najdu illi rridu li l-implementazzjoni iżid l-effettività, iżda intom ukoll semmejtu illi l-użu tal-font għandu jkun aktar effettiv iżda fl-istess waqt dak li aħna neħtieġu huwa kontroll aktar b'saħħtu minn tal-Unjoni Ewropea dwar il-miri, dwar l-istrateġiji nazzjonali, aħna rridu illi l-istrateġiji nazzjonali isegwu il-miri u jimmiraw l-istrateġija 2020 u kol rridu monitoraċ tal-programmi operativi jekku mux jaqdu dawn il-miri. Il-miri li aħna narawhom bħala l-aktar aspetti importanti fil-programm u importanti u kol illi nżommu il-proporzjon illi issa huwa infassal fih dan il-proposta l-25% tal-fondi ta' koezjoni għal ISF u koll 20% illi huma allokati għal programmi ta' priorità sa fejna fjien il-Kunsil u xi stati membri mhumiex daqshekk kuntenti b'dawn il-proporzjonijiet u dawn il-proporzjonijiet vinkolanti. Kun ta' siwi illi dan jiġi appoġġat mill-organizzazzjonijiet tagħkom kollha illi jinżammu l-istenders naħseb il abbozz ta' proposta huwa pjuttost tajjeb u l-grupp ta' ħidma tal-ISF huwa tajjeb għal dan dialogu mill-qrib mal-Kummissjoni qabel ma huma ifasslu din il-proposta u għalhekk jiena naħseb il lan tagħna il-kompitu tagħna issa huwa li nżommu dawn l-elementi pożittivi fir-rigward ta' semplifikazzjoni tar-regoli li jessef ikun aktar aċċessibbli għall laqdiet iż-żar illi għandhom kuntatt dirett ma' dawk il-gruppi fiħdan is-soċjetà illi tabilħa għandhom bżonn li jessef Huwa importanti wkoll li ħafna minnkom semmew l-armonizzazzjoni tal-fondi biex nwafqu programmi komplessi għal komunitajiet lokali. Rajna li sem programmi li huma maqsuma f'partijiet żgħar għal daqstant. Jiena nħoss illi aħna nistgħu nappoġġaw lil xulxin u għalhekk nixtieq nistaqsikom biex tibatuli l-input tagħkom minnaħa u minnaħa l-oħra. Tamlu supervizjoni tar-regoli fiħdan il-qafa, il-regolament qafas u kol għal-fond tal-bidla soċjali u regolament u għall-innovazzjoni. Grazzi ta' sew. Il-Signora Harkin. Votre kolleg souhaite intervenir. Madame Bastos. Et je clôt la liste des orateurs alors. Euh, Madame Harkin. Il-Senjura Harkin, jek jħeġbek. Grazzi ħafna, grazzi l-kollegi għal-prezentazzjoni. Mela, l ewwel kien hemm insemma reġjuni ta' tranzizzjoni u l-ħtiġa li nkunu flessibli u kauti u naqbel ma' koma unek 100%. Palissa proposta i illi nieħdu il-snin 07080 biex nikkalkulaw ħafna mir-reġuni li tassew qegħdin iħossu il-prezzijiet qegħdin juru għadin tiġi riflessa din fil-istatistika u ċifri tagħhom issa. Allura għandna reġuni fit-tranzizzjoni li qegħdin joħorġu mill kriżi u mhux qed jinkludu dawk ir-reġuni li fil-fatt qed jaqgħu lura minħabba l-kriżi. Ma nafx eżattament x'tip ta' flessibilità nistgħu ninkludu. Imma ma nistgħux eh, ninjoraw is-sitwazzjoni. Grazzi għal six pack alternattiv. Grazzi ħafna. Kien għan tkellmet dwar il-prinċipju ta' sħubija u naqbel illi mhux biżejjed illi sempliċement ikollna dal prinċipju fil-leġiżlazzjoni li tkun hemm id-dettall għax naf jiena banaliżi. li saret dwar kif qed jaħdem dal prinċipju u intalbu ċertu stati membri fl-2004 dikun. U it-titlu ta' dak ir-rapport kien l-allużjoni għall-inklużjoni u dan it-titlu jgħid dak kollu li hemm xi tgħid dwar kif kien qed kif kien qed taħdem din il-ħaġa. Għalhekk aħna jdu nagħmluha soda kemm tista' tkun issa dan il-kunċett. Ħafna minn dawn l-inizjattiva, inizjattivi mexxija mill-komunità, kienu jinkludu elementa volontira, ħafna minnhom kienu jinkludu volontira biss fil-fatt. Waħda mill-kollegi semmiet il-pagamenti eh, li jidħlu tard u din hija xi ħaġa kruċjali għall-organizzazzjonijiet volontarji. Ħafna minnhom ikollhom eh, jirrikorru għas-self mill-banek għax ma jlaħqux u naf illi ħafna mill-organizzazzjonijiet ma jixtiqux li jkollhom aċċess għal fond ma jixtiqux il-fondi Ewropej għaliex jispiċċaw il-pagamenti ma jidħlux fil-ħin. Għalhekk tassew hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Imbagħad kien hemm nitkellem ukoll dwar il-faqar biex naċċertaw li ma jkunx hemm nies vulnerabbli li jispiċċaw jaqgħu fil-faqar, jispiċċaw f'foqra. Kien interessanti ħafna wkoll illi skont informazzjoni illi rajna minn organizzazzjonijiet hemm ta' ħaddiema li huma jew kwalifikati żejjed jew mhux kwalifikati biżejjed, imma ħafna iżjed li huma kwalifikati żejjed għal ċertu xogħol. Hemm bżonn nieħdu għalhekk l-input reġjonali dwar il-kwalifiki tal ħaddiema u t taħriċ li hemm bżonn. Nixtieq nkun naf x'taħsbu dwar il kuċa ġenerali. Ir-rapporter xtaqt titkellem issa jew iktar il qoddim Le, orajt fl-aħħar. Sinjura Bassa Sekjoġbok. Unbat jiena u mbagħad ngħaddi l-esperti għal darb'oħra, Sinjura Maran tala. Grazzi ħafna. Aħna kontenti li nieħdu eh, sem f'dan ir-rapport U nirringrazzjaw l eh, mistedna kollha tagħna tal prezentazzjoni interessanti li tawna li għanuna naraw l-implikazzjonijiet ta' dan ir-regolament tal-ISF il-ġdid. Il-miri għadhom l-istess miri li kellna nġildu disokkupazzjoni fost iż żazax nippruvaw ninkludu l żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u nallokaw il-fondi għal dan u niġġieldu il-qatt fost iż-żgħażagħ li huwa reperkussjoni tal-kriżi finanzjarja li għaddejjin minna. Anke kwistjoni ta' kwalifiki hija importanti dan huwa waħed mill-miri, din hija waħed mill-miri tal-ISF. Irridu naraw kif namlu is-rizorsi tagħna il-human resources iktar effettivi. U kif nżidu il-taħriġ. Fuq livell ta' implementazzjoni nafu illi l-implementazzjoni kapaċi tagħmel differenza kollha l-perjodu 2014-2015 l-awtoritajiet lokali ovvjament kif ukoll dawk nazzjonali. Irrid ikollhom niri ċari. U ħaddiema li jkunu mħarġa jekk idu jkunu effettivi. Irridu illi il-fondi u r-riżorsi ikunu aċċessibbli għal pubbliku. Bla dubju iktar ma tkun inti eh, suscettibbli għal dan il-fenomenu soċjali, għal faqar, għal qat, ovvjament ħat tkun eh, taf iktar kif innu laħjar mod kif tapplika l-fondi. Imbagħad war il-klawżola ta' kondizzjonalità m'hemmx dubju illi dina ma nistawx naċċettawha. Irridu nissimplifikaw l-applikazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew. Jiena ġeja minn stat membru li bħalissa qiegħed għaddej minn daw il-miżuri ta' austerità u il-limitazzjonijiet tal-budget. Għalhekk naħseb li Nalli għanna unek u għamet kif nistaw nidġildu il-noqqasijiet u il-qat. Minajr ma nimmenaw dawk il-raġuni ta' konverġenza li fl-ħar mill-ħar huma il-kandidati l-għanin tal-fondi. Fl-ħar net nixtieq insemmi xi dwar il-fondi dwar l-imsieħba soċjali Il-fondi ridu jkunu applikati b'mod ġust għax inkella jkun hemm il-problemi. Il-imsieba soċjali jridu jkunu valuti fl-implementazzjoni, fil-prattika. U jaċċertaw illi l-fondi jaslu għand min eh, għandhom jaslu. Grazzi. Jina u koll nishtiq namel xie kommenti ma qabel ma namel dan nishtiq eh, eh, nserraħ moħ iż-żewġ mistidna li għanna għal eh, punt tawara li il-punt taħħom se nibdeħ biftit ftit tart għalix minħabba deċiżjoni li ħadna l-biraħ eh, gwadanjajna ftit ħin u għalhekk xorta serna xejna nisimaw minn għandhom u eh, ikonna id-diskussjoni magħhom ukoll. Issa, Jiena nishtiq nistaqsi lil mistiedna b'mod forsi naqra ikonoklast imma fis-smieħ ta' dan it-tip nixtieq li fil-moment li aħna nibdew ninnegozjaw fuq dan ir-regolament tal-perjodu plurianwali li jmiss nippruvaw uh, namlu ftit affarijiet ġodda ma noqdux ngħidu l-affarijiet kienu hekk se jibqgħu hekk, iva, semplifikazzjoni, naqbel, naqbel dak kollu li għattu. Imma aħna, jien naħseb aħna rridu nimxu u naħdmu fuq żewġ binarji. Binarju minnhom ninsejħu ta' spiss li jaddi permezz tal-ġestjoni tal-fondi strutturali u l-fond eh, soċjali Ewropew u irridu nagħmlu xinni il-governanza tajba u huwa dmir tagħna li ngħiduh dan u li nippruvaw dan però f'bilanċ reġjun illi mish eh, l-iktar eh, amministrata fl-Europa l reġjun ta' l'Ile de France. Għamnek l-użu tal-fondi strutturali jista' jkollu effett biex it-tejjeb il-prassi ta' governanza u ġestjoni tal-finanzi pubbliċi. Ġifiri meta nitkellmu Eh, dwar dan rridu moħna f'moħħna wkoll jiena nifhem illi ħafna atturi qegħdin jitolbu din is-semplifikazzjoni semplifikazzjoni li trid tibda kemm fil-bidu u anke fit-tmiem tal-proċessi kif jiġu preżentati id-dossiers, kif jiġu kontrollati u ċekjati. U eh, jiena nistaqsi Għandix forsi nispiraw ruħna minn dak li l-Unjoni Ewropea għamlet eh, f'dak il-qasam fil-qasam tal- eh, fejn għandha l-iktar kompetenza jiġifieri politika tal-kompetizzjoni. Għaliex f'dan il-qasam kulħadd jaf li wieħed mill-aspetti l-iktar importanti għal ġestjoni tal-għajnuniet statali u f'dawn l-għajnuniet statali għandna mekkaniżmu ta' de minimis li permettenna li niproporzjonaw il-kontrolli, il-verifiki u l-qoti tal-lajnuna eh, skont eh, il- skont il-bżon. Mux għetnajt li namlu eżattament hekk, imma eh, nistaw forsi nispiraw ruħna naqra minn hemmhekk. Issa, dwar il-kondizjonalità Kondizjonalità l-aspett makroekonomiku jingħat maħni se nitkellmu fuq u mhux se nsemmih jien, imma mbagħad hemm ukoll kondizzjonalità tematika. U eh, jiena nixtieq ikolli l-appoċ ta'kom biex najdu li l-Unjoni Ewropea miex sinjura bizzejiet biex ma tużax il-flus li għanda fideja biex twettaq l-istrateġiji tagħha nkella ma naslum kien. Nkella se, se, se se se nurtaw ħafna atturi fostom il-Komitat tar reġuni Għaliex hemm tendenza li naħsbu forsi eh, eh, il-flus jitqasmu unbat il-reġuni definixu huma il-proġetti li jridu jwet u fuq il-territorju tagħhom jekk nimxu hekk qatt maħna senwet u għall-Istrateġija Ewropea 2020 din pożizzjoni tiegħi personali jiena qed nitkellem għalija nnifsi. Imma jiena naħseb li hawnhekk fil-Parlament u fir rigward tal-Konsil irridu nkunu sodi. Inkella ma ser nexxinna. Iva, u jiena qed eh, nisma x'qed jgħidulna r-reġuni, imma r-reġuni jafu x'inhuma prioritajiet tagħhom. Imma mhux ver, il-kwistjoni ta' Eh, tal urbanitar rridu niġġieldu iva kontra il-faqar. Un bat ikunu solveni għal-problema. U fl-istess spirtu, u wissa san kompli forsi eh, nurtali xuħut, Iva, kellni diskussjoni ma' Sinjura Xreta li hija espert f'dan il-qasam. Għallu li ma rridux eh, nawtonomazzaw il-Fond Soċjali Ewropew, bżon li konna regolament komuni zaħir. Imma issa għanna test enormi komuni, inkludi kollox, eh, affarijiet tal-waħx u affarijiet oħrajn. Ma meta naraw minn fejn ġejna aħna, xi provajna nbidlu f'dal perjodu? Provajna nbidlu l-affarijiet fl-2009, hemm bżonn illi eh, ikonna pjanta rkupru għadna, mela biex nirkupraw bil-fondi strutturali kellna nerġgħu noħolqu mekanizmu ieħor li ma ħadimx sew biex noħolqu l-flessibilità. Iva jina rrit li konem kontratti plurianwali, najdu li jiblokkaw, eccetera, ma ta' hemm ċertezza legali, eccetera, eccetera. Imma, il-bqija kif namlu? fil-proposta tal-Kommissjoni imkien il-ħol inta font għad-ġustament għal-momenti bħal dawn. Dan huwa għafattibli jew qegħdin noħolmu hemm bżonn li nistennew 15-il eh, sena biex terġa' u fuq saqja l zona euro nerġa' nibdew niddiskutu dan is-suġġett. Mbagħad x'namlu bil-flus illi ma jużawx l-istati membri u l-aħħar mistoqsija Fu eh, is-ħubija Iva jiena ovvjament 100% naqbel ma'kom, id-diffikultà hija illi jiena nara x differenzi jen bejn l-istati membri l-nuqqas ta' ugwaljanza fejn l-affarijiet kienu jimxu sew, l-affarijiet sejrin aħjar, fejn l-affarijiet kienu jimxu ħażin se marru għallar. Issa, l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew kif jista' jkontribwixxi biex isaħħaħ l-istrutturi ta' sħubija fejn eh, huma diżappuntanti għal dak li huwa ġestjoni moderna, benchmarking, governanza tajba għandna tant bżonnhom. Nerġa' nagħti l-mikrofonu lil eh, kollegi tagħna, sfortunatament is-Sur Conny Roy telaq ma setax jibqa' hawnhekk Issa naħseb illi għanna nibdew bl-ordni kontlarju. U uh, nibdew bis-Sinjura Jones biex titkellem għannom tal-Network Ewropew għal-ġlida kontra l-faqar. Ħames minuti, sinjura, naf li qed nitolbok l-impossibbli mal l-ħin tarsew qed jafas. Ħames minuti, grazzi. Uh, thank you very much, yes. Grazie ħafna. Ovvjament għajmu ħafna punti diffiċin semmijom kolla ħad foka fuq il-kustjoni tal-għajnuna eh, tal-ikka li ħagġa importanti ħafna li IPN u l-NGO soċjali. In-nies jgħidu li miex realistika, pero dina dejjem kienet iffondata taħt il-CIP qabel ġifiri program differenti. Ġifiri għawnek għedin indaħlu xaħġa taħt il-fond soċjali li qabel kien jiġi finanzjat minn ximkien ieħor. Mbagħad hemm il-periklu li dak li jitnaqsu il-flejjes li qegħdin hemmhekk għal proġetti biex jisibu, biex jinstabu xogħlijiet ta' kwalità u biex ikun hemm inklużjoni soċjali. Dik hija problema eh, jew tneħħija, imma mbagħad jekk ħażomma Ħadd tirrakonoxxi li qabel il fluss kun jiġu minn x'imkien ieħor ma tix naqqashom għalhekk minn proġetti oħrajn. Fuq il-konċentrazzjoni tematika naħseb li dan huwa punt diffiċli ferm. Aħna naqblu minnaħa mal-allinjament ġenerali mal-istrateġija 2020, però nkwetati li din tillimita wis u timmina l-possibilità li jkun hemm approċċi ta' inklużjoni soċjali aktar wisa. għalina l ktaħġa importanti u rinajdu ngħidu li iva għandna bżonn l-inklużjoni attiva bħala approċċ ġenerali. Mbagħad naraw x'inhu il x'inhi il-mira ġenerali għall-inklużjoni soċjali. L-impjiegi u t taħriġ huma essenzjali, però mhumiex biżejjed waħedhom. M'hemmx bizzejiet xogħol, ma nistax inkunu realistiċi jekk ngħidu li kull minn ma jaħdem bħalissa nistgħu indaħluhom f'dawn ix-xogħlijiet li hemm għaliex rridu ikollna dan l-approċċ aktar wiesa biex inkunu realisti. Fuq l-innovazzjoni soċjali, xtaqt insemmi ħagġa fuq dan il-punt, naħseb li dana huwa punt importanti, però rridu ikunu konxi ta' fat illi l-innovazzjoni soċjali isa l-buzzword bħalissa imma ħafna drabija biss kelma li tfisser eja naqsu s-servizzi u eja nifrankaw il-flus, pero mux dejjem dana jkun ta' beneficju l-importanti li naraw x'jaħdem fil-prattika u nappoġġaw dak il għat Għalek, Dan għandu jkun l-argument tagħna nidefendu il-partijiet illi tassew jaħdmu dwar il-ġestjoni finanzjarja naħseb idnaw x'nistgħu nagħmlu iżjed dwar dan, pereżempju dwar il-fatt li l-flus jaslu tard. Irid ikun hemm mekkaniżmi bħal prefinanzjament użu aħjar tal-grants globali, dawn huma affarijiet prattiċi li jistgħu isiru u qed isiru f'ħafna pajjiżi rid ikun hemm skambju tal-aqwa prassi bejn pajjiżi u jiġu inklużi daw imbagħad fir-regolament. Dwar is-sħubija ovvjament dan huwa punt kruċjali hemm żewġ lati għal dan kollu l-ewwel il-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali u ta' soċjetà ċivili biex niżviluppaw dan din il-kodiċi ta' kondotta u minnaħa l-oħra din il-kodiċi ta' kondotta tkun dokument komplut, xi ħaġa li jagħti ħafna eżempji, ħafna linji gwida ta' kif tista' tmexxi l-affarijiet jista' hemm referenzi wkoll dwar ix-xiri pubbliku. Fix-xiri pubbliku pereżempju kellna manwal minnaħa tal-Kummissjoni dwar il-miri soċjali u kien tassawut li għax jurik eżattament kif jidu jsiru l-affarijiet. Imbagħad ikun hemm ukoll sorveljanza, monitoraġġ. Kollox iridu norbtuh mal eh, l-istrateġija 2020 irridu nappoġġaw ukoll il-programmi ta' riforma soċjali li sissa mhix qed tiġri dil ħaġa hemm bżonn illi naraw eżattament kif nistgħu naċċertaw illi sħubija ninkludwa fil-linji kollha ta' politika u mhux biss fil-fondi. Grazzi ħafna naddu issa assur eh, David Ansio. Ħafna punti tqajmu diffiċli li nwiġibhom kollha. U għalhekk dawk li ma nwiġibx lest li nwiġibhom mod bilaterali. Dina li jessef hija għodda importanti u komplikata. Il-fondi li ma jintużaw xeħe Naħseb illi importanti li nkunu nafu għaliex ma ntużawx il-fondi l-raġuni dvarja minn reġun għal reġun u pajjiż għal pajjiż. Xi raġunijiet għalfejn dan seta' jsir kien forsi nuqqas ta' informazzjoni f'ċertu pajjiżi għall-inqas dwar il-fondi ta' koeżjoni hemm aġenziji ċentralizzati li xolom u li promuovu dawn il-fondi l-operaturi f'pajjiżi oħra jista' jkun hemm intraprizi jew organizzaturi li jaraw ara hemmhekk għandna opportunità nistgħu napplikaw għal flus se napplikaw. Għalhekk hemm tvarja s-sitwazzjoni fl-Ewropa. Il-fat li l-applikazzjoni wkoll hija sa' komplikata jgħu għadha mir-raġunijiet għalfejn nisma japplikaw xi kriterja ta' min issa. Iva, tista' tkun idea tajba din sabiex nissimplifikaw il-kontijiet standard per eżempju. L-organizzazzjonijiet ma drabi ma jkollhomx il-fondi biex joqogħdu jfittxu il-fondi u laqas kultant ma jkunu jafu kif iridu jagħmlu dan. Dwar is-sħubija dan huwa punt li tqajjem ħafna drabi u huwa punt importantissimu. Li jessef u importanti ħafna. L-effett ukoll long term huwa importanti. U għalhekk aħna ħerqana li nkollaboraw ma'kom u nibatulkom xi informazzjoni prammatika. Grazzi. Merci. Euh, pour euh, le euh, PME, Madame. Kellim li mess, Signora Berdej. Uh, Merci beaucoup, madame. I listened very carefully. Jena smajt birra għal interventi ta'kom, tħassib ta'kom. U jena kontenta bil-proposti ħafna ta'kom. Taqajmu kustjoni speċifiċi u nishtiq inu jieġeb dawk b'mod partikolari, apparti mill-li ser il-pozizjoni tagħna dwar il-pakket ta' regolamenti ġenerali. Se nitkellem dwar tliet punti fil-qosor. Illi naħseb li huma relevanti immens dwar is-semplifikazzjoni. Nixtieq nisħa għal boħra illi għalina għaliex tajni dan il-punt qajjem aħna rridu nifukaw dwar l-aspett ta' semplifikazzjoni għalina l-iktar l-ikbar importanza hija dwar l-inizjattivi ta' e-cohesion. Għaliex, għaliex aħna Għamilna studju fuq l-istati membri u aħna i-proponejna 105 miżuri dwar is-simplifikazzjoni. L-intraprizi iridu jissiltu ma' ħafna amministrazzjoni burokratika ta' karti u naħseb illi li cohesion tkun liktar miżura ta' simplifikazzjoni relevanti għalina. Nixtieq li niżviluppaw aktar dwar dan. It-tieni punt, il-mistoqsija tagħkom dwar l-organizzazzjoni innovattiva ta' miżuri ta' kwalifika, kwalifiki. Kif nistaw namlu affarijiet aktar innovattivi hawnhekk li nilħqu ta' bilħa dak il huwa mistenni biex ninvolvu l-persuni fis-suq tax-xogħol. Naraw minnu kwalifikat iżejjed u minnu mhux daqshekk kwalifikat dan huwa suġġett importanti u aħna ser niżviluppaw aktar dwaru fil-kumment bil-miktub tagħna fl-aħħar net dwar is-ħubija. Din hija kwistjoni importanti immens. Kif għandna napplikawa fil-prattika din kif għandna implementawa kif għandha tkun implementazzjoni. Aħna niddependu fuq organizzazzjonijiet lokali, fir-reġuni, dan huwa netwerk illi huwa stabilit tajjeb huwa mifrux fost ħafna pajjiżi dawn l-organizzazzjonijiet intermedi, dawn ir rappreżentanti tal-ekonomija reali u l-ekonomija soċjali u huma lesti illi jikoperaw huma imwaqfa għandhom ċertu storja warajhom u għalhekk huma jistgħu jissieħbu magħna hawnhekk. Grazzi tassew. Ħadd mara kellu bżonn ħames minuti il kelliema li miss is-Sinjura eh, Claude Dagerirtal. Tal. Iva, jena forsi senħu iktar minn ħames minuti. Inti propju poġġejt sebak fuq il-ferita, ġifiri l-użu effiċjenti tal-fondi tal-ċess, il-fondi ġifiri li il-parti tal-fondi li ma tintużax, il-governanza tajba. Bħala membru tal-Komitat tal-Fond Soċjali Ewropew, għalix mawx biss fond wieħed li uh, u ġestit minn Komitat Tripartitiku. Aħna nishtiqu li il-Fond Soċjali Ewropew kollu l-istess tip ta' komitat li għandu il-Fond għal-Ewropew għal izvilup Rurali jiġifieri kunem hemm kumitat wieħed illi jagħmel ġestjoni tal-fondi kollha mhux biss għall-governanza tajba imma anki sabiex inkunu eh, involuti fl-evalwazzjonijiet, fil-monitoraċ, kemm fil-bidu tal-proċess kif ukoll wara li jkun intemm il-proġett. Ħaġa oħra li tinteressana ħafna kif inti huwa il- il-konsil u l-urġenza eh, minħabba eh, din il-krizi. Sentejn ilu id-deċida li l-Fond Soċjali Ewropew ikun wieħed minn dawk l-istrumenti għal biex jgħinuna noħorġu mill-krizi. Aħna indunajna u rajna li kemm f'dak il-każ kif ukoll fil-kuntest ta' semplifikazzjoni tal-flessibilità għall-aċċess għal fondi, aħna konna naqblu eh, mal flessibilità għall aċċess imma mbagħad il-fondi ma baqgħux jintużaw u mhux biss qed jiġu blokkati wkoll aħna qed nitolbu diġà minn issa ma nix għalfejn noqogħdu nistennew sal-perjodu li jmiss li l-Fond Soċjali Ewropew li huwa l-uniku fond soċjali, l-unika fond li nistgħu nintużaw biex u politika soċjali nimplementaw l-aġenda soċjali, l-aġenda ta' politiki soċjali kif konna ngħidu qabel, jintuża ta' sew Imma issa l-iskużi li qegħdin nisimaw mir-rappreżentanti tal-gvernijiet huwa li u lemma den ħaġa komplikata hemm il-kofinanzjament, hemm ħafna amministrazzjoni, ħafna burokrazija. Imma dan iwassalni għal fatt eh, da jiġri wkoll fil-reġuni. Dak kollu li għandha x'taqsam l-amministrazzjoni, eh, kull darba li jkun hemm ħafna burokrazija ġifir l-affarijiet idumu ħafna. Imma dan irrid ikun ibbażat fuq viżjoni politika u rida, rida politika biex isir. Per eżempju, il-Greċja ma użawx bizzejiet il-Fond Soċjali Ewropew biex joħorġu mill-krizi mil, mil illi waqt fija batem il-Portugal u Spanja u oħrajn. Din hija parti mit għal mistoqsija tiegħek, Sinjura President, dwar kif nistgħu nagħmlu. Iva, aħna diġà proponejna l-idea li najdu għatu ah, ħlasijiet bil-qoddim fuq il-font għalix jekk kienu veru illi dan huwa fuq perjodu ta' programmazzjoni il-budget ġi votat għalek nistaw natu parti perċentwal ġa mill-bidu sabiex nejnu dawn il-pajjiżi u dawn ir-reġuni u dawn iċ-ċittadini biex joħorġu mill-kriżi ekonomika. U f'dak il-kontest hemm task force għal Greċja u Aħna eh, ħadna sem ukoll fiha din it-task force u il-tħaddim tajjeb eh, jisir realtà anki permezz ta' sħubijiet, anki sħubijiet ma' organizzazzjonijiet ta' trade unions. Jiġifieri nistaw u koll noħol u font ta' aġġustament għal momenti eh, barra minn dik li għan norma. Dan kollu jrid ikun koerenti. Alina il-konċentrazzjoni tematika, iva, ta' jepwis, nistaw naċċettawa, imma nistaw iktar u koll naċċettawa jekk aħna kunu involuti f'dan il-qafas strateġiku komuni illi se jitfassal fuq livell Ewropew, fuq livell nazzjonali, livell reġjonali u livell lokali. Almenu eh, aħna suppost illi bħala trade unions nkunu involuti għalek aħna nistaw naċċettaw u koll ikunem konċentrazzjoni tematiċi, prioritajiet u ovvjament irrid tu hemm ir rizorsi imma għal dak li rigwarda l-Fond Soċjali Ewropew hemm bżonn imna eh, la eh, irnexilu jibqa jeżisti għalix qabel konna se konna bis font wieħed u konna nitilfu il-qalep u l-ġbejna. Irridu nikkonċentraw fuq dak illi għanna u ma naqodux nżidu fondi, fondi oħrajn miegħu jew anki funzjonijiet differenti jew addizzjonali. Il-Fond Soċjali Ewropew żdiet għal għal periodu li jmiss, imma jekk noqogħdu mbagħad innaqsu l-ispejjeż li se nonfqu fuq l-affarijiet eh, addizzjonali li żdiedu taħtu, ovvjament l-ammont allura jiġi l-istess bħalma kien qabel. aħna ma nistawx nwaqfu dak il-programm biex nejnu lil dak li huma l-iktar fqar u peress illi e, eh, eh, u meta wieħed iżon f'moħħu li l-istrateġija 2020 tajt illi rridu noħorġu 20 miljon persuna mill-faqar, kif nistgħu noħorġu mill-faqar ma jkunx hemm flus. mbagħad l-importanza ta' l-osservatorji hemm bżonn li konna perspettivi, hemm bżonn li konna stimi u għandna bżonn tal-kumpaniji jiena da se niltaqa' ma' Business Europe. Hemm bżonn li nkunu nafu stimi u hemm bżonn ukoll li l-kumpaniji kollhom din l-informazzjoni diġà jeżistu osservatorji Er, osservatori reġjonali, territorjali. U da kollu irrit ukoll isir koerenti. Is-Sinjura Rapporter, grazzi ħafna Sinjura President, jiena smajt b'attenzjoni kbira l-interventi kollha li saru mistoqsijiet u it-tweġibiet tal-mistiedna tagħna li aħna naħdmu magħhom ta' spiss u b'mod regolari ħafna nikkommenta fuq xi punti li jiġrina li jidir li kienu essenzjali. L-ewwel nett, aħna naqblu fuq il-konċentrazzjoni li meħtieġa fuq oġġettivi għanijiet politiċi Ewropej ta' l-impik jiġifieri nikkonċentraw fuq l-integrazzjoni professjonali dik l-ewwel qabel kollox. Ħafna semmewa din u anki il-mistidna il semmewa di. Sir Thomas Mann kien wieħed fostom li semmieħ dan il-punt. Dan għalina jrid ikun impenn u obbligu ta' effiċjenza u ta' effettività aħna dan irridu. Imma f'dawn fost dawn l-anijiet jiena smajt is-Sinjura Jones li hemm it-teddida Ah, illi din l-20% li huma ikkonċentrati u dedikati għal politika ta' solidarjetà u ġlida kontra l-faqar huwa punt li bħalissa qed iddiskutih il-Kunsill u se jkollna eh, naħdmu wkoll fuq dak is-suġġett. Punt ieħor fuq l-effiċjenza u l-effettività ħaġa li nixtiequ għal-koll. Jina nixtieq niġi lura għal dak li qalu eh, il-mistidna tagħna għaliex il-persuni li eh, rridu nittrattaw mhumiex faċli. Hemm bżonn metodi speċifiċi ta' ħidma u metodi eh, partikolari biex inwiġbu għal dak li tolbunna. Mbżon bżonn illi uh, insibuhom għalix ħafna drabi dawn il-persuni jaħarbu mill-politiki fis-sens ma, ma jkunux inklużi fihom. U l-imsiħba soċjali u sem tagħhom huwa importanti ħafna dawn il-trade unions u dawk li kollha li huma organizzazzjonijiet li mhumiex governattivi. Maħniex qed nitkellmu dwar il-massa, qed nitkellmu dwar um, par situazzjoniet partikolari hemm bżonn ta' soluzzjonijiet individwali għal kull grupp u kull situazzjoni. Umbat il-ħlas minn qabel tijat li muwix faċli illi wieħed bassar hemm istituzzjonijiet u aġenzi anki li wieħed jara minn qabel il-bżonnijiet fil-ġejjien ix se jkunu bżonnijiet ta' taħriġ sabiex meta l bżonnijin għala dan il-persuni jkunu imħarġa diġà. U fuq hekk hemm ħafna xogħol li għad irid isir sabiex nirbħu din il-taqbida u l-lum laqasmu faċli illi eh, il-kumpaniji u d-dinja tal-amministrazzjoni fuq din, eh, din l-azzjoni anticipata anki jekk għandna eh, l-antana wassanna sal-2020 imma kulħadd issa qed jara biss l-punta ta' mnieħru. Ir-raba punt fuq il-programmi ta' Eh, għajnuna uh, alimentari għal dak li huma l-iktar fqar. Id-diffikultà, Iva, jiena, smajt b'attenzjoni u fim dak li għattu intom, imma fir-regolament ġenerali il-Fond Soċjali Ewropew huwa biss perċentwal tal-fondi tal-koezjoni, 40% tal-fondi tal-koezjoni għal Fond Soċjali Ewropew. Ġifiri, il-programm ta' likel għal-fqar, eh, għal dak li ma fqar net, eh, eh, jidħol ek, mod diffiċli illi bidlu din il-ħaġa. Issa dwar l-użu tal-fondi jina ħarrist u rajt xinu jiġri u xqed jiġri f'ħafna pajjiżi u f'ħafna reġuni dwar kif qed jintuża l-Fond Soċjali Ewropew. Fil-bidu ta' din is-sena ġifir l-2012 il, da, da, dan il-periodu li għadin fih jintem fl-2013, ġifiri għadbaqa 30% tal-fondi intużaw, 30% li huma impenjati għal programm li se jispiċċaw fl-2013 u għadbaqa kważi terz iħor 33% pratikament li li jridu jimbdew minn issa biex jispiċċaw fl-2013. Kif qed taraw hemm bdew min fil-tfassil ta' dawn il-proġetti u naħseb il-koll nistgħu naħdmu flimkien biex dawn il-fondi jintużaw u eh, se jkun hemm bżonn ta' sħubija li naħdmu flimkien fuq kull livell sinjuna President, jina naqbel miak mija fil-mija dwar dak li dwar il-koezjoni tal-politiki Ewropej u l-implementazzjoni fuq livell lokali. Naf, naf il- li ir-reġuni irridu li kollom il-fondi Ewropej biex jiwet u politika lokali tagħhom jekk aħna ma nirbħux din il-taqbida fuq livell jekk aħna rridu nirbħu din il-taqbida fuq livell Ewropew rridu kunu sodi mill-bidu. Mela, għalaqna fuq eh, din il dan il-punt fuq l-agenda tagħna. U fil-ġranet li ġejjin, sinjura inti se tippreżentanna id-dokument tiegħek u mbagħad naraw il-kalendarju xi jkun. Jiena nirringrazzja lil eh, żewġ kandidati li eh, edin hawnhekk biex eh, jikkandidaw ruhom għal bord governattiv tal-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ. Jamilli għalija huwa pjaċir kbir li nilqa hawnhekk il-predeċessur tiegħi li hija tessa faċċata tiegħi palma tafu il-Parlament Ewropew jinnomina tlet membri tal- bord governattiv li mandom dritt tal-vot u l-Parlament Ewropew kien innomina waqt eh, l-ewwel board eh, bord governattiv kien ħatar tlet membri Sinjura Hawkins, Sur Mezier u s-Sur Grassapulos li ma jriċ li il-ħatra il il il-Sinjura Hawking għalet il-Sinjura Pokin għalet illi l-esta li terġa tkompli f'din il-ħidma imma sfortunatament ma setax tkun maħna l-lum. Issa naħseb l-aħjar li namlu huwa illi l-ewwel nibdew bil-kandidat illi se jispiċċa persuna illi diġà kienet fuq il-bord governattiv tal-fondazzjoni għalinna illi hu lest illi kompli bil-ħidma tiegħu skont ir-regolament. Umbat nisimaw l-Sur Anderson. Sur Messier ħu il-ħin li għandek bżon biex tajdinna għalfejn tixtieq iġġeddet il-mandat tiegħek u x'viżjoni eh, għandek għal meda ta' żmien twila għaliex inti diġà għandek esperjenza f'dan il-qasam. Grazzi, Signora President. Grazzi għal din l-istedina. jina nishti illi li il-kandidatura tijaj għal tlet raġunijiet. L-ewel net, semmejtu inti stess, il-regolament għal Fondazzjoni Ewropea Taħriċ li TF kifini marufa imbidel fil-2008, tlet snin wara, eh, jati l-fondazzjoni missjonijiet li huma rilevanti ħafna u kompetenzi rilevanti ħafna. L-approċ globali għat taħriġ eccetera, għal dak li huwa l-iżvilupp tal-kapital uman li huwa element essenzjali politiku fil- pajjiżi li rridu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea, pajjiżi uh, li huma ġirien, hija xi ħaġa li hija rilevanti ħafna fil-sitwazzjoni tal-lum, uh, mod partikolari għal pajjiżi eh, ġirintana uh, fil-Magreb, il-problemi tal-impik, tal-taħriġ fost iż-żazax, huma problemi kbar. U eh, il-fondazzjoni voluta ħafna f'din il-ħidma għal tlet snin, f'dan l tlet snin il-fondazzjoni eh, ġiet organizzata mill-ġdid biex tkun tista' twieġa paħjar għal situazzjonijiet reali għanda għarfin espert reali u rikonoxxut għal da kolla li jifinanzjawa l-arfin espert minnajr eh, eh, jippermettila illi eh, hija xi ħaġa li hija rikonoxxut għandha aċċess dirett għal pariri tal-awtoritajiet pubbliċi din jgħut li ħafna Aħna noqdu attenti ħafna li kunem korrenza bejn il-politiki interni tal-Unjoni, fostom il-proċess ta' Copenhagen. U dak li kun għaddej fil-pajizi tal-pajizi ehm, ġirien, pajizi sħab tana li jaħdmu u naħdmu fuq eh, ehm, l-informazzjoni reali, informazzjoni fattwali għal eh, dawn l-ħar tliet snin, il-fondazzjoni ġeddet l-approċ tagħha Eh, sawret sħubijiet eh, mhux ibbilanċjati ma' pajjiżi eh, sħab u l-arfin esper tagħha huwa rikonoxxut fil-fatt. It-tielet raġuni flimkien mal-kollegi tiegħi fosthom Sara Parkin li tixtieq ukoll tkompli aħna provajna insibu postna f'rwol li kena noħolqu uħahna li natu rapporti regolari, rendi konti regolari fil-komitati ta'kom, li natu informazzjoni li min jitlobilna. Din dan kien investiment importanti għal raġuni sempliċi ħafna. Jiena personalment Eh, għandi esperjenza fir rizorsi umani u fit-taħriġ, eh, xejt is-servizzi tat-taħriġ fraġun eh, fraġun ta' Franza illi semmejt inti wkoll aktar kmini, jiena involut ħafna anki fuq livell Ewropew għaliex jiena kont maħtur President tal-Assoċjazzjoni Ewropea għat taħriġ Professjonali, wieħed minn networks importanti li jixtieq u koll li kun rikonoxxut globalment għall-arfin espert mill-autoritajiet Ewropej kollha. Dawk huma irraġunijiet raġunijiet għalfej jiena kandidajt ruħi għal darboħra, jiena nixtieq ovvjament illi inkompli bil-ħidma illi bdejt. Grazzi ħafna, issa nisimaw minant il-kandidat liħor unbat nibdew id-diskussjoni jekk il-membri jishtiq jamlukom xi mistoqsijiet eżis kollegi. Grazzi tal-li eh, tajtun l-opportunità li nitkellem u nil-għawkom li nil-għawkom għawnek. Intom eh, għattuli li eh, l-esti li twiġwa l-mistoqsijiet tal-koordinaturi u li tkomplu għajdulna jekk joġobkom għalfejn kandidajt ruħek u uh, xarfin eh, għandek, xarfin ksibtu, x'esperjenza ksibt fl-modi? Ehm, Grazzi per Jena, kontent li qed narġa lura u nara l-kollegi tiegħi l-ex kollegi aħna qattajna ħafna żmien flimkien jien għamil 14-il sena u nofs hawnhekk f'dan il-Parlament. Qatt ma ġejt lura minn tliet snin ilu law minna li kien f'Mejju 2009. Imbagħad kont eh, fil-plenarja ta' Strasburgu ta' Lulju ta' dik is-sena u dik kienet l-aħħar darba illi jiena żort il-Parlament u għalhekk jiena kuntent ħafna li qed naġġel lura hawnhekk. L-ewwel nett xi ħaġa dwar il-kumitat hawnhekk u l-Parlament. Il-Parlament huwa istituzzjoni importanti iżda għalija anke anke jiena tal-lim ta' unek. Isa kienet università għalija unek. Jiena li nisfi fi Svezja nejdilum dwar il-ħidma tiegħi fil-parlament. Ma nistax nidħol ħafna dettalji dwar il-fondazzjoni. Iżda xi kummenti ġenerali iva nista' nagħmilhom u għaliex jiena rrid inkun il-kandidat tagħkom. Kummenti ġenerali dwar x'inhi l-isfida għall-Ewropa intom tkellimtu dwarha. L-isfida illum l-ewwel net jina ma nitkellimx spiss dwar il-problemi, jiena nippreferi nitkellem dwar l-isfidi li għandna Għalix l-sfidi wieħed jista' jsolvihom, mentri problemi iktar diffiċli li wieħed isolvihom. Sfidi għandna l-ekonomiji tkabbir frabta mal għat ir-rati tal u kol frabta mal-kwistjonijiet soċjali fir-rigward tas-sistemi tal-welfare u l-finanzjar tagħhom. L-sfidi huma akbar f'xi pajjiżi. Imma jinsabu hemmhekk f'kull pajjiż wara li natlaqt mill-Parlament Jiena bqajt attiv fis cvta insejt ngħid illi jina ħdimt 16-il sena bħala għallim mill-1972 sal-1988. U issa meta eh, smajt il-fond soċjali, jiena nixtieq dwar il-fond soċjali nixtieq ngħid li kont fil-bord zvedis tal-fond soċjali, issa dan il-bord għadu ma jeżistix. Jiena matul dak iż-żmien kont membru tal-bord. sfida kbira hija l-edukazzjoni. Għaliex issa jiena ninsab fil-bord ġewwa Helsinbori fil-bord għall-edukazzjoni. Jekk nittrattaw l-affarijiet bħala skont ir-reġjun, aħna wkoll għandna inugwaljanzi għanna divergenzi tagħna jekk naraw dawk in-nies illi huma impjegati llum dawn huma iż-żgħażagħ. Iżda mhux iż-żgħażagħ kollha. Huma iż-żgħażagħ illi m'għandhomx edukazzjoni dawk illi jitilqu qabel mill-iskola. Mhux dejjem huma iż-żgħażagħ bl-edukazzjoni, xi drabiva meta jkollhom l-edukazzjoni tkun natatilhom ħażin, iżda mhux dejjem ikunu dawn iż-żgħażagħ Jekk naraw in-nies ta' aktar avvanzata, dawk li għandhom 45 sena, 50 sena, 55 sena. Għan b'dan is-suq tax-xogħol illi qed jinbidel u l-edukazzjoni żbaljata. X'iridu nagħmlu hawnhekk? Tkellimna kemm il-darba dwar dan. Irridu insawru s sistema tal-edukazzjoni fejn kulħadd ikun jista' jkollu edukazzjoni matul ħajtu kollha qatt mu tartu wisq. Għażza zaħir nagħtuhom it-tieni opportunità, it-tielet opportunità, ir-raba opportunità biex huma jirċievu l-aħjar edukazzjoni, l-edukazzjoni l-aktar xirqa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol għal nies ta' aktar avvanzata iva, irridu niprovdu l-edukazzjoni. Anke għalija jien għandi 64 sena issa. Għatmu tartwis. Dawn huma l-isfidi li għandha qudiema l-Unjoni Ewropea, il-Fondazzjoni tat-Taħriġ. Din hija dwar il-pajjiżi ġirien tagħna, l-pajjiżi msieħba tagħna. Uħut minnhom ser isiru membri tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjeni uħut mill-pajjiżi huma msieħba tagħna, aħna nitrattaw ħafna magħhom, huwa importanti wkoll għalina illi il-sistemi tal-edukazzjoni illi jinvolvu l-isħab eh, soċjali dan jiġi sviluppat f'dawk il-pajjiżi għax pereżempju jekk nitkellmu dwar l-Afrika ta' fuq m'hemmx biss edukazzjoni, sistemi ta' welfare, imma dan huwa marbut ukoll mad-demokrazija. Jekk aħna rridu li jkun hemm żvilupp f'dawn il-pajjiżi, mela dawn ser ikunu msieħba ta' suċċess għalina u dan jagħmel tajjeb għalina ukoll. U għalhekk huma jridu joħolqu s sistemi tal-edukazzjoni tagħhom talim matul il-ħajja u sistemi tal-edukazzjoni fejn iż-żazax ikollhom post tax-xogħol dan jgħinhom għad kabbir għall-impjiegi għall-sistemi ta' welfare aħjar. Iżda wkoll biex jibnu id-demokrazija u din tkun sitwazzjoni fejn jirbħu iż-żewġ naħat, nirbħu aħna jirbħu huma. Jiena għalhekk kont kuntent ħafna meta irċevejt din ir-rikjesta. Kont kuntent ħafna mhux biss għax issa għandi rabta oħra mal-Parlament u dan il-Kumitat li tant huwa għal-qalbi wara 14-il sena u nofs. Ukoll biex ikolli dik id-dimensjoni Ewropea. U nagħti dik id-dimensjoni li reġun tiegħi illi mhux biss fin-nofsinhar ta' l-Iżvezja imma wkoll hemm rabta mad Danimarka b'Kopenhagen għaliex jiena ngħix biss 50 km l-bot minn Kopenhagen. Għalhekk jiena ninsab ħerqan għal kuntatti fil-ġejjeni ma'kom. Grazzi. Ċumtun verli. Grazzi ħafna dur lejn il-kollegi. Forsi xaħat minnkom jixtieq jagħmel xi mistoqsijiet lil dawn il-membri. Sur Sarkas. Grazie, signora. Grazie, signora President. Mux mistoqsija propjament. Fisem is-soċjalisti jiena u vizavi daw il-kollegi li għedin għawnek. Nishtu unru daqxej kortozija u kollejn dawn il-kollegi nirringrazzjakom tal-li ġejtu għawnek. Nirringrazzjakom tal-prezentazzjoni ta'kom u eh, naċċertawkom mill-kooperazzjoni tagħna fil-laqgħa tal-koordinaturi sur mirzjer eh, rajna s sivita ta'kom u Eh, il-prezentazzjoni li għamiltinna inti dwar il-ħajja tiegħek u l-kurrikulu sa jidher tassew l-esperjenza kbira li għandek. U fisem is-soċjalisti kollha nixtieq ningrazzja wkoll il-Jan Anderson kuntant ħafna bil-President il-ġdid għamel ma nafx pat max xitana għax qisu dejjem mhux jexxieħ dejjem isir aktar żagħżugħ mhux biss fiżikament imma anke moħħu dejjem attiv. Dejjem attiv mal ħaddiema mal nies li qegħdin għandhom problemi maż-żgħażagħ. U tassew impenjat fil-prattika u mhux fuq il-karti u biss. Tassew idea eccellenti kienet illi eh, l-apprentissat tiegħu f'hawnhekk u l-kooperazzjoni mal-parlament ħatkun dejjem iktar faċli bis-saħħa tiegħu u m'għandix dubju illi Torin ħa jilqana bideħ miftuħa u aħna hawnhekk tista' tqisu qisek darek. Sinjura, jekk għandna biss tlet kandidati u tlet karigi, ma jkunx ħafna aktar faċli kieku. Naddu dawk li Aċċettaw il-koordinaturi minn flok naqodu naddu bi proċess kollu suġġeriment dan jek joġba. Koordinatur eh, du PP e ma diġa entretenu sur cette question. Mais... Grazie, il-koordinatur tal-EPP già kellimna dwar dan il-punt fuq l-agenda. Nissuġġerixxi għalhekk illi din il-ħaġa diskutu meta jkun tassew il-punt fuq l-agenda. Sinjura Lambert issa. Grazie President. Grazie tal-prezentazzjonijiet li għadna kemm smajna. Jiena naf x'kienet il-ħidma tal-esperti fil-panel. Għandi xi mistoqsijiet iżda. X'taħseb illi ah, x'taħseb illi għamil x'differenza taħseb illi kien hemm wara li ħtarna membri tal-Parlament Ewropew fil-bord ta' tmexxija. Forsi tista' tgħid xi ħaġa dwar il-valur miżjut illi intom tajtu lil dan il-bord. Sur Anderson, per eżempju, fl amministrazzjoni fil-kontenut tal program ta' ħidma tal-Aġenzija, grazzi. Merci, ski jaddu d-mond d'intervention? Grazzi, xaħat tuħar ixtiq jitkellem? Jena biex nkompli ma dak li saqsi il Signora Lambert, nishtiq nsaqsi li t-nej li jintom waħda fuq l-esperienza u liħor fuq il-mod kif xipjana jagħmel. It-tnejn huma meħtieġa fil-fatt. Issa. Jekk hemm membri maħtura fuq il-bord governattiv maħtura mill-parlament, jina rajt il-test ta' referenza li jgħod bħala statut tal-fondazzjoni jina rajt il dispozizjoni tal-parlament meta jaħtar jew jinnomina membri għal dawn l-aġenziji. Fl-istess ħin, naħseb fil-qasam soċjali għandi xi ħaġa li iddejjaqni ħafna nista' ngħid dan mod pubbliku, jina naħseb li jekk aħna rridu nirbħu it-taqbida tal-arfin esperti, dejat b'dawk illi illu għandhom fidejhom l-ekonomija u l-finanzi irridu u koll ikonna l-arfin, il-ħiliet li għandhom huma biex immorru, eh, niprezentaw fatti, informazzjoni u illi u koll insostnu l-ħidma tagħna bil-riċerka akademika. Fimt ħagħuħra li meta l-esperti jaħdmu minnaħa waħda għalihom u l-politikanti minnaħa l-oħra ma naslu mkien. U diffiċli ħafna li wieħed jippretendi li l politikanti morru jfittxu l-esperti Jina il-tqajt ma esperti, naħseb dan għal spiritu li jeżisti fil-fondazzjoni, jajdu aħna indipendenti u ma nistawx nieħdu, ma rridux nieħdu ordnijiet minn il-politikanti. Imma, biex wieħed ikun jaf eżattament il-programmi ta' ħidma illi ikun qed jaħdem fuq u ikunu tassew rilevanti għal dak illi hemm bżonn mingħajr ma jkunu fuq livell politiku, ma biex wieħed ikun jaf eżatt il-bżonnijiet x'inhu ma realtà x'inhi, il-kuntatti huma essenzjali. Jiena f'Torin, le mhux f'Torin, f'Dublin. Stajt eh, nara l-impatt soċjali tal-austerità. Tal u għallu li le le din imma kollox id-dependi mill-kommissjoni. Issa għandi mis mistoqsijiet, intom taħsbu li hemm bżonn li mbidlu l-istatut tal-fondazzjoni sabiex Kunu nistaw konna dialogu iktar produttiv bejn il-parlament, il kommissjoni jistaw jamlu l-kom tal-bit minn żmien għal żmien il-Parlament Ewropew jista' jagħmel talba lil fondazzjoni biex twettaq studju għal raġuni oħra. Imma forsi intom se tajdunna illi dan imur kontra l-indipendenza tagħkom. Mistoqsija kienet dik u t-tieni mistoqsija huwa fil-programm ta' ħidma ta' din il-fondazzjoni. Intom taħdmu fuq dak illi skont eh, xjenza xem bżon imma dawk il-puntijiet li il-punti li aħna naħdmu fuqhom hawnhekk u li jistgħu b'xi ċertu mod jgħinukom lilkom. Skużawni naqra illi mort eh, li lin minn dak li eh, jistaqsukom normalment fis-smieħ ta' dan it-tip Maħna dawnu ma diġa punti li jena kont għajjimtom meta l-tqajna mal-diretturi tal-Aġenzija u Fondazzjonijiet il-bira. Ma nafx jek tidux titkellmu fl-istess ordni, tajjeb wis, l-istess ordni, sur mezzjer, kjoġbok. Signora President, imbidlu l-istatut ma naħsibx. Dan huwa testa kompromess eh, li eh, kellna nissiltu għalih u ma nasibx nistaw nbidluħ. U fil-fat jippermettinna namlu ħafna affarijiet e, zjara li għamiltint ma' deputati oħrajn fil-fondazzjoni e, juri li il, dawk li jaħdmu fil-fondazzjoni u ma' lesti li jisimaw u jwieġbu għal talbit formali jew informali li e, jirċivu dwar l-arfin esperti li aħna nistaw naqsmu ma'kom jew nofrulkom Inti għatu jina semmejtu kol aħna għedin situazzjoni li hija naqra ibrida għalliex fil-fatt aħna esperti indipendenti m'għandniex mandat stricto sensu imma flimkien mal-kollegi tiegħi aħna uh, eh, provajna insibu bilanċ li forsi jista' jittejjeb biex il-fondazzjoni tkun indipendenti imma xorta tibqa tagħti każ il-ħidma tal-Parlament il-rendi konti li toħorġu intom il-prioritajiet li taħdmu fuqhom intom ukoll il-priorità tal-Fond Soċjali hija waħda li tinteressana lilna u mbagħad fl-istess ħin b'mod simmetriku u forsi nistgħu nagħmlu aħjar aħna annwalment Eh, ħriġna rapporti forsi ftit eh, maħruġin blaġla dak li għamilna fil-fondazzjoni, il-mod kif jitfastu il-programmi u jiġu evalwati fiħdan eh, il-Board Governattiv tal-Fondazzjoni, il-Komissjoni għandha rwol essenzjali. Madana kollu aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn nistaw u koll influenzaw il-prioritajiet jena personalment ħadsem fi grupp ta' ħidma li fassal il-pjan eh, għal meda ta' żmien medja tal-fondazzjoni. U flimkien ma l-arfin espert eh, finanzjarju ekonomiku, hemm arfin espert ieħor fuq per eżempju dwar ir-riżorsi umani kif jaħdmu is-swieq tal-xogħol. Tal il-mod kif jaħdmu l-politiki tal-edukazzjoni u tat-taħriġ uh, f'loġika orizzontali dak li jiġri eh, u, uh, li huma importanti ħafna fil-fatt fil-, fil pajjiżi tagħna dak kollu li huma migrazzjoni, moviment tal-popolazzjoni, il-fatt illi nieħdu sem mill-qrib u b'mod dirett fil-ħidma tal-fondazzjoni li nkunu uh, f'kuntatti flessibli fuq livell personali f'missjonijiet ta' esperti tal-fondazzjoni, per eżempju, fit-Tunezija. U forsi intom tistaw tiksbu informazzjoni li tkun utli għalikom minn għanna, jġifiri memx għalfejn imbidlu l-istatut imma nistaw insibu metodi kif aħna nistaw nkunu iktar utli għalikom. Firstly, Thank you for the cap. Sir Anderson, l-ewel net, grazzi, Alessandro, tal-klim sbieħ. Il-mistoqsijiet minnant Jean Lambert u minnant il-President u ma marbuta fl-imkien. Jekk il-Parlament Ewropew jaħtar lill-esperti, għaliex jagħmel dan? Jikseb xi ħaġa l-Parlament? Iva, minnaħa għandu jikseb xi ħaġa. Jekk intom taħtru l-esperti, naħseb li rridu rabtiet bejnietna. Rridu niddiskutu. Jiena irrid insegwi id-diskussjonijiet fih dan il-Parlament Ewropew u naqadhom dawn id-diskussjonijiet mal-kariga tiegħi fil-bord ta' tmexxija u koll affarijiet jaħdmu bil-kontra dak illi jiġri fil-bord, diskussjonijiet illi seħħu fil-bord, jiena nista naddijom lilkom. Nara xinu ma reazzjonijiet ta'kom dwar dawn id-diskussjonijiet qed nagħmlu l-aħjar affarijiet jew nistgħu nibdlu xi ħaġa. Aħna ma nivvutawx fil-bord imma naħseb Iva, intom tistaw ti kontribwixxu mingħajr il-voti. Normalment mm, dan jista' jsir fih dan bord jekk wieħed ikun interessat jekk jipprova jkun attiv ħafna. Jiena ma tantx naf dwar il-programm ta' ħidma twali u dak li ġara. Jiena ser nfittex kuntat ma li tijef biex imbat fifti tal-jiem inkun naf dak li qed jagħmlu biex ikun nista' nikseb għarfien dwar il-ħidma tagħhom għaliex jekk le ma nkunx nista' naħdem f'dan il-bord. Meta nikseb dan l-arfin, meta nidra il-ħidma tal-bord, Jena, mbatt nishti illi niġi għawnek għal darbo ħra u diskuti maħkom, et namlu laħjar ħagġa xridna namlu l-parlament. Hemm xi proġetti illi huma iktar importanti minn oħrajn, irridu nibdew proġetti ġodda, forsi fil-bord nistgħu ngħidu dan jista' jkun importanti. U dawn it-tip ta' diskussjonijiet. Għalhekk jekk intom taħtru l sejħa esperti, hemm raġuni għaliex tagħmlu hekk, għandu jkun hemm rabta bejn l-esperti tagħkom u il-kumitat hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li iva għandu jkun hemm rabta. Set euh, disponibilité. Iva, grazzi tassew. Grazzi tal-li kellimtu dan il-mod dirett naħseb illi għallek nistaw naħdu għall aħar punt fuq l-agenda tagħna. Għaliex għandna deċiżjoni x'nieħdu. Kif iddeċidew suġġerew il-koordinaturi tal-PPE u l-SND, jiena nissuġġerixxi li aħna narġaw naħtru il-membri li rridu naħtru fil-bord ta' tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea Taħriġ dan nagħmluh b'akklamazzjoni u għanna tlet eh, pozizjonijiet x'nimlew jiena nemmen li jistaw ikunu membri attivi tal-bord governattiv, għalmenu jiena ek nishtiq nawguralom il-ħidma tajba għannom tal-Kumitat ta' l-Impik u Affarijiet Soċjali. Intom tafu li delegazzjoni minn dan il-Kumitat se żżur Torin din is-sena u nittama li eh, f'dik eh, dakinhar intom ikolkom l-opportunità li tiltaqa' magħkom alla volja ma nkunx qed immexxija jiena dik id-delegazzjoni. Jiena nirringrazzjakom u nifirħilkom. Mela, aħna għalaqna u koll bl-agenda tagħna m'hemmx eh, affarijiet oħrajn illa għalimis is-siri 13 ta' frar fis seba ta' filgħaxija fi Strasbourg.